Dear colleagues, uh, Eżis kollegi, ija nibdew bil-laqa tal-lum billi nadottaw l-agenda. And uh, we go. U nistaw naddu direttament għal punt numru 3. Ismiħ pubbliku ma' Sinjura Elke Konig li hija il-kap tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni. Nixtieq eh, nilqa l sinjura Konig illum inserta loq snina. Jiġifieri napprofittaw minn din l-okkażjoni biex lek l-isbaħ xewqat tal-loq sninek. Probabilment hemm modi jisbaħ kif eh, tiċċelebra l sninek dan kollu xerta waħda namlu nixtiqulek eh, l-isbaħ xewqat. Din fil-fatt, dan fil-fatt huwa t-tieni smieħ pubbliku li jirrigwarda l-SRB. L-ewwel wieħed però minn meta l-SRB kisbet ir-responsabiltajiet saħ tagħha mill-ewwel propju nhar l-ewwel ta' Jannar 2016. Minn dak iż żmien f'dak iż-żmieħ l-aħħar żmien li kont qed nitkellem dwaru ehm, kienet preżenti s-Sinjura Konig u eventwalment ġi ehm, ippubblikat eh, l-informazzjoni kollha fuq il-ġurnal uffiċjali anka rigward Eh, l-informazzjoni kollha rigward l-SRB. Kif tafu, kollegi, dawn ix-xhur kienu impenjattivi ħafna anka jekk ċerta azzjonijiet ma kienux mm, fiħdan il-kompetenzi tal-SRB. Però dwar dan hemm xi membri li qed jiddiskutu rigward jiġifieri ir-ruoli tal-SRB u ta' awtoritajiet oħra surely for us it's interesting to know uh, its view. Uh, Pero, mm, huwa importanti li nitkellmu fuq il-passat per iktar iktar fuq il-ġejjeni għaliex uh, sa fl-axħar daħal fis-seħ set ta' dispożizzjonijiet il qed anqlu dibattitu U eh, ma ovvjament set ta' dispożizzjonijiet li għat iridu jiġu applikati, għat iridu naraw eżattament x'ser jimplikaw eżattament, u għalhekk nixtiequ mm, nifmu eżattament kif is-sun Njura Koenig qed tagħti valutazzjoni tas-sitwazzjoni. Eh, ikolli nametti li xi drabi d-dibattitu kien tassew stramp u l-opinjonijiet tad diversi għaw eh, l-autoritajiet kienu komplikati, il bejlin fih nifsu, l responsabiltajiet tal-autoritajiet u xidrabi propju f'pajjiżi fejn hemm um, kontroversja kbira rigward din dan il-kwistjoni il, il spiss ninsew illi il-leġiżlazzjoni toffri qott ta' qatt ta' odot illi jinsabu dispożizzjoni ta' korp illi għandu jagħmel laqwa użu mill-proporzjonalità u l-ugwaljanza. Madana kollu. Wieħed ma jridx jinsa li hemm elementi ħor importanti il-pjan ta' rezoluzzjoni biex tiġi um, stabilita l-emrel u uh, il-kontribut ukoll tal-banek. Barra minn hekk kien hemm il-proposta eh, tal-Kummissjoni tal tal rigward Edis. Jiġifieri hemm ħafna fuq xi wieħed jiddibatti. U għalhekk mingħajr min nixtieq ngħaddi il-kelma lis sinjura Konig biex uh, tkellimna dwar dan is-suġġett. Nadilek il-kelma. Grazzi, Sir President, onorevoli membri tal-Parlament. L-ewwel kummenti, probabbilment fuq li għattu intom il-fatt jiġifieri li hemm diversi metodi kif wieħed jiċċelebra l sninu. Zgur dan mux l-arm metodu, jina napprezza li nista' eh, nkun għek fostkom. Iftafu l-kontabilta hija kruċċali u għalek jiena kontenta ħafna li ninsab għawek fostkom u u wkoll illi diġà hemm laqa oħra skedati għal din is-sena. Wara li smajt l-introduzzjoni ma tantx uh, jiena komda fuq uh, l-iskadenzi, għax naħseb li diġà qed naqgħu wara daw l-iskadenzi, madana kollu jiena ser nifoka fuq tliet affarijiet. L-state of play fit-twaqif tal-SRB, il-prioritajiet illi identifikajna għal-2016 il-kol kemm intom irċevejtu jew forsi għatantkom iċ-ċans li taqraw il-programm ta' ħidma 2016 u jekk għatkom għamiltux dan eh, jiena ħan iprova nimis ma' xi suġġetti. L-aħħar u mhux l-inqas imbagħad l-istatus tal-Fond ta' Resoluzzjoni Uniku. U eh, billi għaw il-kollega Eh, li huwa espert fuq dan is-suġġett eh, u ħajkun jista' jkellimkom fiktar dettal. Mela rigward l-state of play tal-SRB. Aħna attwalment għandna madwar 110 personal illi ġejjin mill-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea u l-kol kemm huma għandhom sfond differenti ħafna. Rigward dan l-sfond differenti huwa importanti ħafna li xana persuni li ġej minn sfond finanzjarju, oħrajn illi għandhom sfond ta' eh, amministrazzjoni, governattiva, jiġifieri hemm diversi esperjenzi li ġabu magħhom dawn il dan l-istaff. Barra minn hekk l-operazzjonijiet tagħna għaddejjin mixin tajjeb għal fatt meta wieħed iqis illi l-SRB għadu kif ġie muqqaf, iżda ovvjament għatem ħafna t issir. U nittamaw illi fl ħar ta' marzu bidu ta' april kunu iċċaqlaqna fil-post il-ġdid tana, l-kwartieri ġenerali il-ġodda tana. Barra minn propju eh, aħna fil-fatt diġà bdejna naħdmu fuq il-pjanar ta' rezoluzzjoni propju mis-sena li għaddit u Mm, meta bdejna dan bil-kem konna 20 persuna, merba komitati, eh, minn membri li rappresentaw l-autoritajiet ta' rizoluzzjoni nazzjonali kollha u tal-istati membri li qed jipparteċipaw kif ukoll membri tal-ISBI u tal-Kummissjoni. Ir-raġunijiet għaliex kellna dawn l-erba' komitati kienet mhux biss biex ikollna biżejt esperjenza fuq il-kontenut, iżda anka biex nibnu kooperazzjoni sana b'saħħitha u relazzjoni professjonali li għam ibnija fuq il feduċa flimkien ma l-autoritajt ta' risoluzzjoni nazzjonali. Flimkien maħħom, aħna zvilupajna standards, politiki, linji gwida illi implementaw il-qafas legali eżistenti. Dawn ser ikunu parti mill-manwal ta' ippjanar ta' rizoluzzjoni u anka minn manwal ta' ġestjoni tal-kriżi. Dawn il-manwali, eh, partikolarment il-manwal dwar l-ippjanar ta' rizoluzzjoni, ser jgħinuna biex nizguraw li kunem ippjanar ta' rizoluzzjoni proporzjonatu konsistenti, kif ukoll illi nindirizzaw kwalsiasi kas ta' rezoluzzjoni fi żona euro li jistaw jinqalaw fil-ġejjini. Iktar kmini edna illi aħna għanna l-ħsib eh, u l-intent li nippubblikaw gwida iktar tard din is-sena biex anka nizguraw illi il-pubbliku in ġenerali, l-analisti, il-panek, huma minn huma jifmu aħjar il-mod kif aħna qed nittrattaw l-ippjanar tar-riżoluzzjoni għaliex parti mill-nervozizmu li jeżisti fis-suq kien propri minħabba l-fatt illi hemm bżonn li s-suq jifhem xinu ma' ir-regoli sa mill-ewwel ta' jannar. Barra minn hekk aħna bdejna ninvolvu l-industrija tal-banek, sa issa kellna uh, dialogu illi saret fil bidu ta' jannar li tifoka fuq il-rekwiziti minimi għal fondi propri u l-limitajiet eligibli l-MREL. Pero dwar dan inkellimkom anka iktar il-qoddim. F'termini ta' ftehim ma l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea edna illi firmajna ftehim ma l-Parlament Ewropew, ġi firmat ftehim bej il-Parlament Ewropew u l-SRB. U salsa iffirmajna u kol f'Diċembru memorandum ta' ftejim bejn il-Bank Ċentrali Ewropew u l-SRB dwar il-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni. Joħroġ moċċar li l-isim ta' informazzjoni ma' l-ECB jinsab stipulat fir regolament tal-SRM u dan jinsab stipulat b'mod ċar ħafna u b'mod tajb ħafna. u kollu għata ta' importanza eh, kbira ħafna U għalhekk aħna qed nibqgħu naħdmu ma l-ICP biex dak li għan fil-regolament jitpoġġa fil-prattika. Forsi dan jider bħala kompitu faċli, iżda fil-verita dan jitlob minna sforz uh, kbir, kemm minna u kemm l-ICP. Issa jgħan għaddu għal-prioritajiet tal-2016. Is-sessjoni plenarja tal-SRB adottat il-programm ta' ħidma tal srb f'Novembru blezat namil nieħdan. L-SRB tassew tqis lila infissa bħala organizzazzjoni li tħares il-qoddim. Il-fokus tagħna huwa fuq l ipjanar ta' rezoluzzjoni u li nkunu lesti, pronti biex naġixxu. Mhux qed nistennew illi l-ewwel konsumatur jew klient jitlobna lajnuna un bat ikollna norganizzaw funeral għalix ikun tartwis. Eh, le, rridu nipruvaw neliminaw l-ostakoli għal rezoluzzjoni, il-banek eh, irriti ikollhom fiduċa fina u aħna, jiġifieri regolaturi, irridu naħdmu fuq dan l-aspett. Lan prinċipali għal-2016 għalek u għaw da mux ta' sorpriza illi niksbu kapacità ta' ippjanar ta' rezoluzzjoni sħiħa u nistabilixxu lekkim imsejħa sejħa timijiet ta' rezoluzzjoni interni l-IRTs. U nistanżit u kol il jemżon ta' kulleġġi ta' rezoluzzjoni biex anka niksbu kopertura territorjali aħjar. Bdejna blek kim sejħa pjanijiet ta' rezoluzzjoni tranzizjonali mfassla fl-2015 u issa pass pas ser nabbozzaw pjanijiet ta' rezoluzzjoni li huma konformi mal-BRRD li huwa dan fir-responsabilità tagħna. It-timijiet u l-kolleġġi ser jiġu stabiliti tul l-2016 u dan hemm bżonnu għaliex il-pjanijiet ta' rezoluzzjoni rridu naqblu fuqhom minn daw it-timijiet irridu jaqblu fuq uh, dan biex aħna eventualment pala SRB nkunu nistaw niprogredixxu bix-xogħol tagħna, għalhekk xogħolna huwa illi l-ewwel nippjanaw jew nabbozzaw dawn il-pjanijiet ta' rezoluzzjoni, nagħmlu valutazzjonijiet u fl-aħħar nindirizzaw miżuri biex neliminaw l-ostakoli b'mod partikolari billi nibdew nindirizzaw il-mezzi minimi rekwiziti għal responsabilta għal liability. Jiġifieri x'għandhom bżonn ikollhom il-banek. Joħroġ biċċar li l-emral jinsab fil-qalba tal-ħidma tagħna u anke meta wieħed iqis l li għandna dispożizzjoni tagħna, propju l-emrel huwa ċentrali biex nagħmlu lil banek iktar siguri. Għalhekk hija importanti ħafna. L-emrel kif ġiet introdotta mill-BRRD ser tapplika għal banek kollha fiħdan l-Unjoni Ewropea b'mod proporzjonat u kif xieraq. U fil-fatt aħna għanna il-kompitu li naraw kif nistaw namlu Anzi, fil-fatt forse ħjar jekk nibda billi ngħid illi hemm um, it-total loss absorbing capacity li huwa requisit illi jrid jiġi sodisfatt u huwa l-kompitu tagħna illi t-tilek u l-emrel ikunu allinjati kemm jista' jkun. U aħna nemnu illi dan huwa fattibbli il eh, fatturi ta' tilek, ġbidaw jiġifieri il-fatturi internazzjonali, ser ikunu parti mid-definizzjoni ta' Emril Emril kulmu fl-aħħar mill-aħħar hija rekwiżit kapitali, hija figura numru. U għalhekk l-emril titkun mhux inqas minn 8% tal-total liability. U dan jitlob illi eh, illi eh, jiġu dan ir-rekwiżit irid jiġi sodisfatt mill-ikbar banek fl-Unjoni Bankarja. Naħseb illi nistaw nejdu illi dawn il-banek jekk jispiċċaw fi problemi ir-rezoluzzjoni u mhux il-proċedura ta' insolvenza regolari hija s-soluzzjoni u għalhekk huwa importanti illi nippreservaw dawn l-odot li għandna fidejna eh, inkluż il-font iżda iktar minn hekk ir-rekwiżit minimu ta' Emril ta' 8% għal min jixtieq jidħol iktar fil-font hemm prezentazzjoni li aħna għamilna lill-industrija f'jannar. Il-fatt illi aħna ser nistabilixxu l-Emril ma jfissirx biss li ser nistabilixxu rekwiżiti kwantitattivi għal banek. Il-kwistjoni hija u fil-fatt rridu niddeċidu fuq il-fatturi kwalitattivi bħalma diġa edna illi jistaw ikunu aktar diffiċli biex wieħed jimplementom u jista' jkun li jitolbu aktar żmien sabiex il panik jadottaw għalihom. Il-subordinazzjoni wkoll hija importanti, però dwar dan aspett niktar iktar nidħol iktar fid-dettall iktar tard. L-SRB ser tikkjarifika wkoll kif ser tagħmel ġestjoni tal-każijiet ta' riżoluzzjoni tal-banek u kif il-lodot disponibli jistaw jintużaw fl-orientazzjoniet tal-politika. Għan niprofaw nkunu kemm jista' jkun trasparenti biex ehm, nilħu ma mal-istenniet tagħna. Però niqafaw hekk fuq ehm, dak l-aspett u nidħol fuq is-Single Resolution Fund. Dan ser eh, dan fil-fat eh, l-SRB jilqa il-fat eh, illi l-ECOFIN qabel fuq l-arranġament ta, ta, ta' bridge financing pubbliku nar 8 ta' Deċembru 2015 u finalment għanna xi ħaġa eh, li tikkontribwixxi sabiex ikollna il-kapaċità sħiħa bħala SRB. U fil-fatt dwar dan il-responsabiltajt tagħna ħankunu qed eh, nitkellmu dwarhom fil-ġimgħat li ġejjin. Barra minn hekk din hija ġimma partikolarment importanti u ma nafx hekk il-kollegi għażlux din il-ġurnata apposta minħabba l ħajġri fil-ġimgħat li ġejn jew jekk jippruvawx jagħmlu xi rigal għal eluq snini. Madana kollu il- sal-axħar ta' din il-ġimma ser iku ser jiġu um, ratifikati l-istrumenti il, il, il U għalhekk sa nar it-tnejn se nikunu nafu eżattament l-ammont eżatt li ġbarna fl-2015 kompartament f'kompartament u rigward l-2016 propri sa Mejju tal-2016 nibatu notifika li l-istituzzjonijiet rigward il-kontributi li huma iridu eh, jibatu u li jridu l-ħalsu għal-2016 u dawn ser jiġu trasferiti lill-SRF sa l-axħar ta' ġunju, 30 ta' ġunju. Ġifir sa' dak iż-żmien għandu jkollna żewġ saffi jew żewġ partijiet li kontribuċu għal-font u il-font jib, jibda jitlaħħam. Kif tafu għat hemm xi stati membri li għadhom niqsin li għadhom iridu jikontribwixxu u jekk intom dawn l-istati membri nitolbukom illi taġġornaw eh, eh, l-affarijiet u tikkontribwixxu intom ukoll. Kumment aħari. Naħseb illi din il-komplessità ta', ta hija minna. Però il-BRRD jagħti set ta' regoli anka dwar il-sim ta' responsabilità u l-SRB qed jikkometti ruħu li jkun trasparenti u li jkun proporzjonali u xira fl-ippjanar u jekk nittamaw li ma jkunx il-każ, però anka jekk ikun hemm xi problemi ta' irkupru f'każ ta' banek. Għawek jina nieqaf u ngħaddi il-kelma lil kollega, però nixtieq ngħid illi flimkien ma' supervizuri nittamaw li kunem bżon ta' inqas każijiet ta' rezoluzzjoni għaliex aħna ser nixprunaw aktar soluzzjonijiet privati illi għanna naslu għal-jom fi stadju aktar kmini. Dik jaxxew għatijaj. Allum għawek nqaf eh, bil-intervent tijaj u jina l-esta l-inwieġa pal xi mistoqsijiet li jista' ikolkom. Grazzi ħafna. fil fatna dil kelma l-Sinja Esther Delange l-ewel. Iva, permettu li l-ewel neferħilkom għannom tal-grupp tijaj, feluq sninkom u proset u kol għaxxol kollu li għamiltu biex tizguraw li l-SRB eh, ikun għet eh, jahdem kif suppost eh, u jgħamil xol ta' monitoraċ tijaw samir bidu ta' din is-sena fuq il-kussjoni ta' Remrels. Jintom għajtu u ġenerali u naħseb tkun eh, xaħġa deċiżiva għal din is-sena, meta b'mod konkret eh, ħati iddefinixxu l-emrel sal kull bank intom eh, għattu li tal-inqas għandu jkun hemm ta' 8 fil-mija imma fil-fatt xħajkunu ċifri eżatti xħajkunu l-speċifiċitajiet, mbagħad inti tkellimt fuq l-element iktar diffiċli ġifiri il-fatturi kwalitativi u l-kwistjoni ta' subordinazzjoni li huma iktar eh, punti diffiċli. Ċertament li rrid ikun hemm il-possibilità ta' bejlen u rridu naqsu wkoll ir-riskju il banek jieħdu mbagħad rridu nisimaw minnaħdijak fil-dettali jew mhux kif intom besibkom tindirizzaw dan il-proċess. Mbagħad intom għattu illi għandkom 130 il-persuna bħala personal ma nafx 130 eh, ruħ eh, huma biżejjed biex tassew jindirizzaw din il-kwistjoni ta' mm, pjanar ta' riżoluzzjoni mbagħad hemm qiegħdis eh, ukoll ħajkolkom eh, bżon ta' iktar personal metta dan jitħol fis seħħ u xinija tempistika għattu li ċertu testi legali li aħna għanna għadhom ġewx trasposti fl-istati membri, ġifiri kemm huwa realistiku eh, dan kollu f'termini tal-ippjanar ta' numru ta' personal li għandkom bżonn imma wkoll fuq il-fażi ta' dħul fis-seħħ f'termini legali ta' dan. Grazzi. Mela permettu li nibda fuq eh, mistoqsija dwar Emrele Aħna rridu eh, natu eh, lil eh, kolleċ il-meganizmu tal-BRD, ġifiri jrid ikun tim ta' rizoluzzjoni u fil-każijiet tal-banek il-gbar ħajkun kollex ta' rizoluzzjoni li jiddeċiedi fuq il-pjan ta' rizoluzzjoni u emre l huwa parti minn dan, ġifiri aħna nittamaw li kunu pozizjoni fejn sal-aħħar ta' din is-sena ikun nilħu il-miri ta' emrel għal gruppi taħt il-mandat tagħna mbagħad irridu uh, nispeċifikaw um, entità entità. Provajna provajna nagħtu xi idejat inizjali biex il-banek jieħdu idea biex narfhom l reazzjoni nixtiequ nieħdu uh, kif għad 8% huwa percentaċ minimum mbagħad kemm wieħed eh, jista' jitla dan jiddependi mill-kumplessità tal-bank eh, tal-attività tiegħu u wkoll il-potenzjali tali u għandu risolvabilità. Però naħseb illi sal-aħħar ta' din is-sena il-miri għal emrel ħajkunu hemmhekk għal gruppi prinċipali kollha. Ta' ma jfissirx li diġà huma konformi eh, mal-mira ħareja u għawnek nishtiq nitkellem fuq il-punt ta' l-element kwalitattiv eh, importanti għawnek li niddiskutu ktar u ktar subordinazzjoni ta' fuq li għemmedijat differenti eh, barra forsi jħalma u koll li narmonizzaw dan kollu li nifmu eżattament nħol u speċita ġerarkija ta' kreditu ma' edin, edin ħafna l-bot eh, eh, sissa, sissa, manjax armonizzazzjoni ma' insomma, issa fuq il personale deġa saqsam li dan il-ġurnalisti u ċertament eh, il ħajkun hemm riżoluzzjoni illa li hex m'hemmx alternativa ma ma konniex qed nittamaw li tasaddaq sejk min ġifieri għatfad lilna x'naqtfu. Però żommu f'moħħkom li eh, aħna mhux qed naħdmu ħedna hemm l-awtoritajiet nazzjonali wkoll li flimkien magħhom ħakun qed nagħmlu din il-ħidma. Eh, jekku xaħjar aħjar <laughs> kieku kellna personal sħiħ iva ma nix il-lussu ta' żmien. Nibdew bil-personal li għanna li dese ikun l-ewwel fażi ta' mekanizmu ta' assegurazzjoni dik l-ideali ma le mhux possibbli dan x-supposti kollok tim apposta għalih mela allura ejja naraw naqra dan uh, x'forma ħajjieħu mbagħad eventwalment naraw bżon eh, bżonn wieħed jikkalkula ġifieri kemm għandu bżonn nies jaħdmu fuq dan. Fuq it-tempistika l-iktar punt importanti għalija huwa illi id-direttiva tiġi trasposta f'kull stat membru u s-sistema nazzjonali jaħdmu kif suppost. Imbat ekkun jista' jkollna sistema Ewropea u eventwalment ukoll it-tielet pilastru li huwa l-pass li Sinjura Eliza Ferreira. Grazzi ħafna tal-li fostna xo nawguraw lek, ferruq snienek u nifirħu lek u koll għal dak li eh, nixelek tikseb. Il-mistoqsija tiegħi fuq eh, l-esperjenza li deġa qed niksbu fl-implementazzjoni ta' xi elementi ta' din l-istruttura ġdida li qed nitkellmu l llum. Jekk eh, nikkonsidraw l-istruttura kollha li qed u eh, fl-Unjoni Bankarja ġala darba din tkun implementata bisħieħ tkun qed taħdem importanti illi tranzizzjoni Maqdu fuq ras għal li kella ħatkun dezastru, mela. Met inti għat li eh, trid tevita rezoluzzjoni naqbel miha kemm qed ħija li għan. Jekk wieħed iħares eh, lejn eh, riżoluzzjoni tal-banek iż-żar skont l-implementazzjoni tal-BRRD ħalqu ħolqu ħolqu konsegwenzi sistemiċi f'pajjiżi tal-Unjoni, allora soqsijat, um eh, kif eh, tikkonsidraw BRRD u l-implementazzjoni eh, tiegħu u x'inhi relazzjoni bejn l-implementazzjoni sħaħa tal-BRRD u innuqas ta' elementi ta' stabilità fl-istruttura, ġifieri ma nafx dan mhux il-liġi il-liġi maqbul. Ġifieri se naraw. Anki fuq edis, nistennew u naraw eh, il-sistema sħiħa ta' rizoluzzjoni eh, tkun qed tieħu eh, deċiżjoni u naħseb li fl-aħħar mill-aħħar huma l-istati membri l-awtoritat nazzjonali dawk li ħalsu t-taxxa li ħajfelħu l-pista din is-sistema allura naħseb neħtieġu xi tip ta' kjarifika m'għandix iktar ħin biex nidħol fid-dettal, imma sempliċement eh, xaqt intik spunt biex forsi nidħol iktar fid-dettal fuq dan is-suġġett. Permetti li niprofa nwieġeb eh, il-BRRD eh, daħal fis-seħ b'mod ħieħ fl-ewwel ta' ta' din is-sena għatem lista twila ma' dan kollu fuq credit to hierarchy, trasparenza, hemm ukoll liġi liġijiet ta' insolvenza f'diversi pajjiżi, jiġifieri għatem għatem xisir id-dinja li l minn eh, perfetta. Imma, imma. L-ewwel eh, idea hija illi nġalu l-issu jifhem eh, illi il-burden sharing li hemm il-qsim ta' pis jaħduh bis-serjetà u japplikawh U dan jirreferi sa ċertu punt għal xi ħaġa li diġà semma l-President. Mhux sempliċement eh, għal autoritajiet ta' riżoluzzjoni jew nkella għal dawk ta' supervizjoni, għandna wkoll l-awtoritajiet tas suq. Nafu li għandna l-MIFID, u rridu naraw min hu responsabbli eh, eh, għall-istrumenti li għandna. Ġifieri jekk tridu fil-qafas istituzzjonali għanna il-credit lines individuali għal kull stat membru għal periodu eh, provizorju eh, ma hija vera huwa ċittadin normali dak li ħalla it-taxxa eh, illi ħajħroġ il-flus minn butu ma mbagħad ħaj ħajkun hemm il-ħlas lura permezz ta' pereżempju li fis mill-industrija jekk hemm inniex xogħol minn qabel biex is-sistema tiġi implementata kif suppost eh, jekk dak li għamilna ħoloqx eh, ah, jiena naħseb l-importanti huwa li nifokaw fuq eh, li nispjegaw li ċittadini barra kif taħdem is-sistema u l-aħħar mhux l-inqas f'dan l-aġġustament meta wieħed jitkellem dwar bidla fl-istruttura tal-kapital, il-banek ma tistax titlobhom jagħmlu dan mill-lum għal-għada. Ġifieri rridu ntuhom biżejjed żmien biex jaġixxu imma iva li jekk jibdew mixin, jibdew mixin fid-direzzjoni tajba. Grazzi. Iva, nixtieq nikkommenta fil-qasir. Inti, l-qatil musmar fuq rasu, nitkellmu dwar awtorità tassu eh, u għet ejt ta' security sa' ħej eh, kussjoni għalli din ir-realtà kienet deġa kemma eh, ġiviri li li huwa li huwa li l-affarijiet kunu deġa hemmhekk u ma nistgħux nibdluhom. Ġifieri rridu sa naraw illi tal-inqas nimxu fid-direzzjoni tajba. L-onorevoli għana Wimber. Grazie ħafna u eh, awguri ferq snienek eh, nishtiq neferħu l u kol dwar fejn wasal sissa ċertament li għada fiex li wieħed eh, jibda jibda mill-bidu net fuq xi ħaġa kbira bħal din. Ċertament li SRB u l-pjanar ta' riżoluzzjoni xi ħaġa li għal qalbna U uh, bħala il-president uh, ta' l-FSB uh, inti tħares lejn l-istabilità ta' l-istituzzjonijiet, nixtieq nkun naf naqra kif taħsibha issa dwar il-fatt li ħafna mill-banek li qed inkludi taħt ir-riżoluzzjoni huma membri ta' CCPs fejn nafu li dawn huma responsabbli jew jistgħu jkunu responsabbli għal riski sistemiċi. Ġifieri x'tista' Xista tajdenna fuq dan, importanti li narfu naqra il- ehm, il-fat kif dawn jorbtu ma' xurxin u xinija tempistika fil-femma ta'kom eh, għal-ħidma li ġeja. Grazzi, nistanejt li l-SRB għonek eh, samil bidonet għet jaħdem fl-imkien ma' autoritajiet internazjonali fiħdan l-Europa u anke l-Lin. Illa li jiex b'moċċar ħut mill-ikbar banek, mux biset jaħdmu fil-ġona euro. Allura, nistanejt li għanna relazzjoni tajba ma l-autoritajiet ewlenin ta' din rizoluzzjoni u għantu kol il-Banek ċentrali, anke l in mid-zona euro l-FSB, ġifir il-Bord ta' Stabilita Finanzjarja, qed jaħdem mod parallel mana ħafna mix-xogħol ta' grupp permanenti l-steering group huwa fl-implementazzjoni ta' l-idejat ewlenin fuq it-total eh, loss eh, capital absorption standards u wkoll fuq kif nistgħu nindirizzaw kwistjonijiet transkonfinali dak il-qasam. Bdejna dal-axħar xogħol fuq eh, CCP ġifiri li l-kupru u riżoluzzjoni bħala parti mill-pass li misil għaliex eh, kif eh, għadna fi riżoluzzjoni naħseb li hemm hemm kumpaniji li jihdu jieħdu iktar ehm, li jistaw jikbru iktar u għallura jistaw jiprezentaw iktar riskju eh, sistemiku. Ehm. B'mod ċar il-banek il-gbar u ma l-atturi il-gbar ta' CCP ġifiri jekk wieħed mill-banek il-gbar jidħol fil-problema anke CCP so anke probabbilment eh, il-banek l-oħra. Jiena m'iniex qed ngħid li eh, din hija xi ħaġa li għandna nkissru moħħna fuqha illa li xi sistema So dan ma rridu naħsbu xi jekk xi ħaġa tarranna. Kif eh, nifema nista' ngħidilkom illi dan il-grupp ta' ħidma fis-sitwazzjoni qed jaraw naqra x'direzzjoni qed ittieħed imma naħseb illi eh, mill-xogħol internazzjonali nagħmlu aħjar tindirizzaw din il-kwistjoni lill-Kummissjoni. Aħna nafu li għanna l gseps li huma il-clearing members eh, u eh, ġviri eh, rridu naraw mbagħad x'riski ħaj jitħlu eventwalment mill-informazzjoni li konna fil-pjantana. Grazzi, President. Grazzi, Uradwa tajba L-ewenet, tista' tgħidilna li huma dawn il-pajjiżi li għadhom ma implementaw xejn kella li eh, ma trasponewx eh, il-BRD. Mbagħad eh, kif l-SRB ħajżgura l-awtoritajiet nazzjonali applikaw il-mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni bl-istess standards kullimkien. Ejva, ma konċ l-esta biex noqot nipunta swaba, ma nafx, ma forsi nistaw natu l-lista, safejna fien huma erba pajizi li għadhom ma trasponewx mod il-BRRD, ma minix, minix ħan noqot nejdom. Issa, ħantikom il-lista għara. un eh, it-tini punt biex nizguraw li jen proporzjonalità u konsistenza raġuni għal għanna l-komitati hija propju dik, ġifiri hemm l-autoritet nazzjonali u aħna li qed nadmu flimkien qed nipprova li nħorġu standards komuni u l-manwal ehm, il-manwal għal pjanar ta' riżoluzzjoni ħajkun ehm, dak li l autoritet nazzjonali ħajjatu l-istituzzjonijiet iżgħar imma ħajkun l-istess wieħed ukoll illi aħna ħanużaw għall-istituzzjonijiet kbar li nkunu qed nimmonitaraw imma irid ikollna konsistenza, ġifieri rridu nindirizzaw din din ir-realtà daqshekk diversa u allura l-fatt nagħmlu dan din hija waħda mill l ewlieni ma nafx jekk tixtiex follow up le. Sul Diegas. Allora, għadu għattajba nitkellem bil-Portugis. L-ewwel waħda iktar ġenerali fuq supervizjoni. Fil-Portugal kellna żewġ eh, kazijiet eżemplari l-ewwel wieħed eh, il-Bank BS fil-Quality Asset Review illi saret eh, tul periodu ta' sena bejn novembru tal-2013 u ottubru tal-2014 eh, ma nstab xejn. Imma mbagħad f'Awwissu tal-2014 il-bank falla. Issa, mbagħad fil-każ ta' Bank Benef f'Settembru ftit jiem eh, il-bank ikkolla sa ratios li l-bank wera kienu fuq fuq eh, rekwiziti minimi, ġifiri, f'termini ta' supervizjoni, bidel minn dak iż-żmien l-aw. Mill-punt fejn għadna l-ċittadini tagħna eh, l-banek ma kienux kontrollati u issa qed jiġu kontrollati kif suppost. It-tieni mistoqsija d darba fuq banef eh, huwa kien soġġett tal-pjan għal program ta' rezoluzzjoni fejn eh, kienem dawk eh, li kellhom eh, l-isma li kellhom jarfu l-pis 18.5% ma ir-riżorsi ma kienux hemmhekk minn ħadha l-bank allura kellu jissellef mill-istat. Qed nitkellmu dwar 2 biljun euro. Ġifieri 17% tal-assi tal-bank illi huwa ferm ferm rekwizit minimu uh, li huwa maħsub ehm, mill-fond ta' rezoluzzjoni tal-banek, ġifiri naħseb li eh, dan dawn ir-rekwiżiti uman qas milli milli suppost niftakru eh, dwar l-idea ta' periklu morali ġifiri dan il-fond kif se nagħmluh kredibbli x'jagħmlu kredibbli l-ċittadini tagħna. Mela, ħanejdilkom l-ewwel net il-mistoqsija li intom eh, tkellimtu dwar fuq supervizjoni u jekk l-affarijiet eh, ġewx eh, indirizzati fil-ħin, naħseb dik hija xi ħaġa li għandkom tindirizzaw lis-sur Daniel u ma nixtieqx nieħu pożizzjoni fuq eżattament ġara u fejn. Issa fuq il-mistoqsija tiegħek eh, dwar Banif u dwar riżoluzzjoni ta' Banif, Naħseb li f'dan il-kas il-bank sa fejn nafjen, sa fejn nafjen, kien bank taħt miżuri ristrutturali għal f'tizmin mhux ħażin diġà u deċiżjoni li tieħdet eh, f'Deċembru eh, kienet permess tal awtorità ta' riżoluzzjoni eh, Portugiża aħna maħniex responsabbli ta' dan u li jagħmlu huwa Eh, li jekk minn ixter zbal qabdu d-depositi u lassi trasferawhom li Santander imma l-idea ewlenija kienet illi ma ntilfux flus eh, fit tranzizzjoni issa eh, jekk dan huwiex konformi mal-BRRD dik hija xi ħaġa oħra mm, dak iż-żmien l-awtoritajiet Portugiżi ħadu dik id-deċiżjoni. Issa, jekk nikkonsidraw din din id-dejl, iva, vera, wieħed jista' jgħid li qamet eh, kemm xa flus u dan jgħod tal-każijiet oħra. Imma naħseb eh, illi dan ma maċ saċ għall-SRF, illa li jxċidu teħdu konsiderazzjoni eh, element ieħor bi pjanar adekwat u bil-inżommu f'moħna li għanna mm, rekwiziti minimi eh, suffiċenti u l-mekkanizmi kollha Emmek, eh, naħseb li nistaw nieħdu azzjoni ta' rizoluzzjoni fejn meħtieġ hawn kella biex supervizjoni eh, l autorita supervizorja tgħid isma' hemm possibilità ta' falliment jew falliment biżejjed minn qabel biex jekk alla jrid jinsalvaw anke l-SRF imma nixxieq niċċara punt Meta weħet ħares eh, lejn il-BRRD, eh, l-ewwel mistoqsija li saqsejt inti eh, fejn bank ikun fil-problemi jekk hemm soluzzjoni bankari bankarja u kella jekk tistax issir ehm, xi ħaġa. Ma' naħseb li eh, kif qed ngħidu hija li l-ewwel immorru għar-riżoluzzjoni imbagħad imbagħad immorru għall-font. Ġifieri mhux mill-ewwel immorru għall-font ta' riżoluzzjoni uniku. Issa, Sur Sven Giger. Grazzi u nixtieq nifraħlek anke minn naħa tiegħi l net eh, feluq snienek imma wkoll tal-li ħadd dan il-post eh, sammir bidu ta' din is-sena. Naqla pal inglis issa mela. Il-bażi legali għall SRM tikkonsidra it-naqis ta' komplessità ta' istituzzjonijiet finanzjari kif ukoll għas semplifikazzjoni tal-istrutturi partikolarment istituzzjonijiet finanzjari kbar biex intejbu ir rizolvabilità fl-2015 it-naqis ta' komplessità jew ma maderu imkien iva ċertament eh, li din hija fil-qalba ta' dan kollu nista' nkun naf eh, x'kien is-suċċess tiegħek fit-tnaqqis ta' komplessità u fis-simplifikar tal-istrutturi peress peress illi hemm ħafna istituzzjonijiet ħafna banek hemm barra illi jasbu illi eh, dawn eh, din ir-riżoluzzjoni tal-banek f'kassa problemi mhux qassir kif ġibu laħaq. Imbagħad fuq il-restrizzjonijiet legali għal rezoluzzjonijiet jew kellha tnaqqis ta' riżolvabilità fil-liġi nazzjonali u jew Ewropea. Nixtieq nkun naf jekk inti ħabbaġġ wiċċek ma' xkiel jew limiti legali li ħolqu problemi l istituzzjoni tiegħek jew nkella fil-mandat tiegħek. Imbagħad nixtieq nkun naf jekk id-dita tal-SRF fil-Kunsill fajnek hija konsistenti mal-bażi legali tal-SRF jew inkella jekk jiex xi ħaġa li ma prestazzjoni tajba mill-membri tal-Kunsill iva. <laughs> L-istat ta' mistoqsijiet eh, feluq snini, jekk eh, wisqalik fil-kas ibbat eh, tweġibu bil-mektub mela l-ewwel rrit eh, nifċekja għal ah, aħna ma għax reduce eh, complexity and simplify. Naħseb li l-evalwazzjoni ta' resolvabilità hija hija ħaġa illi titkellem dwar la silin ti tista' jistgħu jiggarantulek illi eh, bank jibqa' hemmhekk realistikament eh, naħseb illi eh, l-istruttura tal-kapital miex eh, xi ħaġa li ħassir mill malada. Nittama, nittama li ristrutturar fil fatt tal-kapital. Imma dan ma jfessirx li mhux qed nindirizzaw il-kwistjoni, eh, qed nindirizzaw dan każ-każ l-istess jista' jingħat sistemi ta' l-IT rridu nagħtu biżejjed żmien biex kun hemm dawn is-sistemi u wkoll li nkunu nistgħu nużaw l-informazzjoni li jipprovdulna. Fuq eh, restrizzjonijiet eh, legali sa minn meta bdejna naħdmu fuq dan is-suġġetti, iva, naraw naqra li dan huwa parti minn xogħolna kif kif eh, ġifiri eh, l-leġijiet fuq l-insolvenza legali eh, japplikaw. Ġifiri din dan huwa xogħol dan huwa xogħol għaddej qed nippruvaw nibqgħu nsibu elementi u jekk tistgħu tgħidu li xew oħra għal-eluq snini eh, hija li narmonizzaw eh, l-liġijiet fuq l-insolvenza, ma insomma din mhijiex xi ħaġa li wieħed jiksiba faċilment. Ma ma nafx forsi eh, li wieħed jiffinanzja f'kesta problemi forsi naqri iktar faċli. Tistgħu twieġbu bil-miktub iva ma nafx eh, ma nafx forsi jekketuni bizzejet zmin eh, nistan eh, nista' nġibkom sakem, sakem ma nafx it-tim legality tiegħi <laughs> ma jgħidlix li qed inwieħed xi ħaġa mhux possibbli. Imbagħad nixtieq fuq l-aħħar punt tijak eh, kena diskussjoni fuq il-credit lines u l-bridge funding, bat kena oħra fuq ultimate backstop. Eh, kena l-ewel deal li huma il-credit lines individuali tal-istati membri li ħafna gbar mill-li jkollok linja ta' kreditu eh, waħda, imma insomma din kienet id-deal Imma insomma, fidejn l-istati membri biex id-diskutu dan u aħna kontenti li qed nimplementawh u ukoll l-għaliex diġa bdejna nifirmaw dawn il ftemet il-kolla kolla jsegwu l-istess ritmu, ġveri manniex 20 eh, ftejm differenti. Eh. Grazzi. Marco Zanni. Nishtiq nirringrazzjak. Jena xtaqt nifoka fuq tlet punti, tlet mistoqsijiet. L-ewwel net fuq il-budget li ġew ġi previst għal servizzi ta' konsulenza għal kontabilità legali mill-2016 tal-2020 l-istima ta' budget ta' xi 4 miljun euro u konsidrajtu illi l-spiża għal konsulenza ta' rezoluzzjoni hija ta' 4-5 miljun euro u lek l-istima ta' mill-2016 tal-2020 li kolkom xi Tmin għaxar każi ta' riżoluzzjoni. Ovvjament mbagħad hemm xi livell ta' flessibilità. Mhux vera fil-budget tagħkom ma xtaqt inkun naf kif eh, basajtu din l-istima u jekk u mhix biżejjed dawn il-flejes biex tkunu tistaw taqdu dmirkom għal dawn is-snin li ġejjin. Issa fuq il-pjanijiet ta' riżoluzzjoni u diġa bdejtu taħsbu għattu li fil-2016 se testendu l pjanijiet ta' rizoluzzjoni l-banek kollha li jaqgħu taħt il-kompetenza tagħkom u għattu koll li lesti li tibdow berbajn pjanijiet diġa ġew definiti u l-ek nixtieq nkun naf li huma l-linji gwida illi fuq li ma bbażajtu il xogħol tagħkom u l-kriterju kol ta' dawn il-pjani li ġa l-estejtu mbagħad fl-2016 l-aħħar mistoqsija fuq il ftejim tal-bieraħ kif smajtu fuq il-Bad Bank fl-Italja. Jidirli u nixtieq nkun naf il-parir tiegħek illi dan il ftejim xi ftit umur kontra il-prinċip li ġew stabiliti mill-bail-in u il-BRRD ovvjament jina minissa għot nid-defendi l-bejlen imma jidher li hemm xi ftit ta' konfużjoni fuq l-orjentazzjoni, direzzjoni tixtieq tieħu l-Unjoni Ewropea f'dan is-suġġett u lek nixtieq inkun naf kif taħsiba int fuq dan il ftijin Grazzi. Let me permettili nipprova nirrispondi l-mistoqsijiet tiegħek. Ċifra u mhux se noqgħod nikkommenta jekk fuq kull kas ta' riżoluzzjoni se tqum xi 4-5 miljuni. Maħna kena bil-fors fil-xirri tagħna kena bil-fors noħorġu ċifra u jina kont eh, bisintax leftis kienu qalu li konna poġġejna ċifra numru ammont totali illi mhux qed jagħti indikazzjoni ta' kemm każijiet ta' riżoluzzjoni nistennew ħanajtek għaddin napravaw nkunu realistiċi u najdu ħanaslu dan il-numru u jekk ma konniex għalfejn nħalsu eh, daw il-flejes sina nkun kontenta ħafna jekk għal xi raġuni u jew oħra il-budget ikun meħtieġ għal każijiet l-kbar allura jkollna nagħmlu xi ġdid u għallek ma taħsbux li dawn din dan kien kalkulu numeriku għabbażi tal-istennijiet tagħna ta' kasi ta' riżoluzzjoni. Stajna biss u provajna biss noħorġu bxaħġa ħaġa loġika. Issa, pjanijiet ta' riżoluzzjoni iva aħna bdejna bil-pjanijiet eh, ta' Rizoluzzjoni transitorji u issa qegħdin zvilupaw f'pjanijiet sħaħ. Bdejna bċar bil-banek eh, li huma Eh, globalment sistematiċi, bdejna b'daw il-banek imma għedin niprofaw ikunu realistiċi u għedin najdu għed niprofaw inkopru l-pajisi kolla. Għax jekk ma nix pjanta rizoluzzjoni diġa fidejna għal xi bank li forsi kollu bżonn imma almenu tkun tajnuna li konna pjan għal xi uh, bank simili fl-istess pajjiż u għalhekk mhux prioritajiet għax kien hemm każijiet urġenti imma prioritajiet biex ikonna kopertura tajba tal-Unjoni Bankarja. U issa għal-2016 qed nistendu dan il-kunċett. Issa fuq il-ftejim li wasanna liħ il bira jew lejliet bejn l-Italja u DG Comp permettu li najt dan kien ftijim illi u jirrispetta l-għaluna tal-istat xfira bazi ta' suq u ma narax interferenza bejn konsiderazzjonijiet ta' bail-in għawnek. Issa, ovvjament, meta aħna naraw il planiet ta' risoluzzjoni meta naraw l-istat attuali tal-banek, niffokaw u kol fuq kwistjonijiet u najdu l-immi l-kwalità tal-fatturat tal Eh, bank xtaw namlu biex intejbu l-bank ma memx interferenza mal-BRD u l bailin għawnek. Grazzi dispeċin li forsi ħatwis ħin. Memx problema, nifem, ħalaqt sninek, wala kan kemm naħa tiegħi awguri. Jiena qatt ma rċevejt tant awguri għax ħalaqt sina, ma nafx jekk eh, kantajtux happy birthday le, issa l-grupp issa s-sur manu. Umbat il-grupp tal-PPE is-Sur Kirkop. Grazzi ħafna, President. Mela nifraħlek tal luq sninek, Sinjura Kerning, nixtieq saqsik fuq is-sitwazzjoni fil-Greċja, pajjiżi, kif ukoll fuq Ċipru. Ħanna sitwazzjoni hawnhekk fej kulħadd jizgurana sistema bankarja stabbli il-banek ġew rikapitalizzati b'mod xira imma min-naħa l-oħra għandna perċentwali għoli ħafna ta' non-performing loans. Per eżempju, fil-Greċja dan it-tip ta' self fl-2015 żidu minn 35% tat-total għal 50% tat-total u għalhekk dawn in-non-performing loans issa huma nofs is-self. intat u kellek raġun li musa toqgħod tistenna li jasal il-klient ma se tieħu inizjattiva biex il-sistemi tal-banek kun jistgħu jittejbu u fl-aħħar mill-aħħar ma jkollhomx għalfejn l-umu inizjattivi li se jkollkom tagħmlu jew tieħdu pjuttost u forsi ma naħsibx li l-affarijiet ċipru għaddin ħażin u għalhekk suppost tagħmlu biex ma kolkomx tagħmlu intervent fil-Greċja u f'Ċipru. Grazzi. L-ewwel net. is soċet li indirizzajt il-non-performing loans u l-kwalità tal-balance sheet l net hija kwistjoni għas supervizur eġifiri supervizur bankarju, ġifiri supervizur għal Greċa u għal ċipru tal-banek iżar jew li s-sibi għandhom bżonn jifakaw fuq dan l-ispet. Aħna qegħdin f'kuntatt mill-qrib ħafna mal-kollegi f'dawn iż-żewġ pajjiżi kif ukoll fil-bqija tal-pajjiżi. Dak li għandna bżonn inlestuwa li konna idea fuq dak li jista' jkun pjan ta' riżoluzzjoni għal bank individwali, jiġifieri huma l-alternattivi għal dan il-bank. Issa bżonn li ngħid illi kont impressjonata ħafna b'mod partikolari illi fil-Greċja l-autorità ta' riżoluzzjoni kalla ħafna xtamel is-sena li għaddiet tim żgħar però impenjat ħafna u aħna din naħdmu mill-qrib ħafna magħhom biex nippreparaw il-pjanijiet imma l-biċċa l-kbira tal-mistoqsija tiegħek nista' ngħid illi iva aħna qegħdin f'kuntatt qrib ħafna mas-supervisur ma nasibx nista' ngħidlek iktar minn hekk. Grazzi. If you, if you, are, if you have a follow-up. Għandek xie mistaqsi oħra forsi għat fadallek xi ftit ħin allokat l-ek. Grazzi. Nixtieq insaqsi. Jek il-regli supposti jimbidlu jew ikonna regoli partikolari għal beħta dawn il-non-performing eh, loans, dan kien jaħsib tiegħi ma nafx jekk dan jaqax taħt il-mandat tiegħek, imma intkom se tabdu din it-triq biex hekk tkunu tistgħu ovvjament tinfluwenzaw l-affarijiet se jkollhom se jkollkom regoli ġodda għal beħ ta' dawn il-non-performing loans biex hekk nifaċilitaw is-sitwazzjoni għal banek għax din għal kwistjoni soċjali kbira ħafna kemm f'Ċipru kif ukoll fil-Greċja. Grazzi. Iva, safejna fien le memx regoli ġodda biex nifacilitaw il-beħ jekk naraw id-diskussjoni li kienem fil-Italja u tmim ta' din diskussjoni waslet għal alternativa bazi ta' suq biex jkun hemm beħ ta' dan il-portafol imma dan xaqsa xaqsam mal SRB aħna dawk illi monitaraw u jipprovaw jiskuraw ruħom illi jekk l-affajt imorru zmeċ għalmenu jiġu indirizzati f'stat bikri bizzejiet biex ma jkunx hemm spiża ola imma iva jina nista nirrikonoxxi din hija kwistjoni diffiċli ma hija jew kwistjoni ta' supervizur jew tal-politika. Grazzi ħafna Eliza sa. Grazzi, nasinuħu post kollega, l-għasja setax tkun hawnhekk, u għalhekk sen se nressaq mistoqsija oħra. Semmur lura għal dan l-approċ globali għax namħasba sew fuq dan. Dan għaxa issa. l-ħidma hija limitata, univers kbir però limitat fl-istess waqt għax qed lesti għall-futur. Ma dak li qed jiġri issa se jinfluenza il-ħiliet tagħkom biex tagħmlu dak li tridu u għalhekk naħseb l-impressjoni li għandna hija li din l-idea wisa li se jkun hemm pożizzjoni ta' konverġenza jew kriterji ħrajdu hekk fuq livell Ewropew rabta ma' supervizjoni rizoluzzjoni qed tiġi imkisra mill-fatt illi fil-fatt fil-prassi diġà hemm awtoritajiet nazzjonali illi qed jieħdu deċiżjonijiet kbar ħafna u qed japplikaw minn qabel permezz ta' prokura il-BRRD u l-konsekwenzi ta' din l interferenza kollha bin-nies illi xtraw prodotti finanzjari taħt sistema oħra ma kienu xjafu li jista' jkollhom bejlin u għalhekk din it-tranzizzjoni qed tikkontamina il-kunċett ta' Unjoni Bankarja. U mbagħad eh, fl-aħħar mill-aħħar id-diffikultajiet bil-credit line, bil-backstop u għalhekk naħseb illi tkun xi ħaġa utli illi tibdew taħdmu ma l-SSM iktar mill-li għadin tamlu issa kif ukoll mal-kriterji tal-għajnuna tal-Istat u l-autorità tal-kompetizzjoni kif ukoll mal-gvernanza ekonomika biex hekk in jifmu illi hemm approċċ ta' konverġenza fejn l-affarijiet huma kompatibbli għal dawk li huma skadenzi, kriterji, kif ukoll ta' soluzzjoni tal-problema u ma noħolqux iktar problemi dan u tħassib tiegħi miex mistoqsija preċiża ma pjuttost twissija aktar minn affarijiet oħra, grazzi. Though it's not a precise. Miex mistoqsija preċiża imma naqbel bisħieħ. Suġġett importanti ħafna tal-lum. Rajna daw l-aħħar tliet xhur tal-2015 każijiet differenti ta' riżoluzzjoni illi kienu xiftit kemm xejn differenti kull darba x'kien verżjonijiet differenti ta' sistema legali imma biex nkunu ġusti nistgħu nkunu pożittivi u ngħidu li l-istati membri klerjaw il-pipeline tagħhom għax kienu jafu illi se jkun sistema ta' konverġenza armonizzata fl-ewwel ta' jannar u se jkun hemm awtorità waħda l-SRB u l-SSM biex tiħuħsib u ħadd ma rrid ikun suġġett tal-esperiment tagħna u jiena grata li ma kenniex minn dawn il-każijiet imma naqbel miegħek dak li huwa l-iktar importanti u qed naħdmu wkoll mal-ECB mal-SSM qegħdin naħdmu u għandna relazzjonijiet ta' xogħol tajba ħafna wkoll mal-Kummissjoni issa nagħmlu ċara illi issu li nis jifmu ir-regoli l-ġodda u illi nitċaqal u mod stabli għax din nitkellmu wara kollox fuq ġerarkija trasparenti biex hekk l-investituri jafu li huma l-istrumenti li investew fihom. Mhux ma stax li biss imma pjuttost talba biex hekk is-suq ikun jista' jifhem is-sistema l-ġdida Ovvjament int kontet tagħmel referenza tillet pilastru il-Positive Guarantee Scheme għad fadal xogħol x'namlu, imma naħseb illi għalissa is-suq għandu bżonn jifmen u jkollu konna trasparenza u ovvjament għandna bżonn xi ftit ta' żmien għal dan. To be more specific, nkun iktar speċifika u grazzi għax fimt il-mistoqsija tiegħi Jekk saqsu l-banek f'pajjiżi kruċali biex iżidu l-kapital tagħhom u x'imdaqiet ikun hemm bailing tal-kapital għax qed tibdew toperaw il-bailen, anki kapital illi suppost kellu jkun pjuttost sigur u fl-istess waqt ma il-fond ta' riżoluzzjoni għax spiċċa u memx mekanizmu għat trasferiment u għalek għandkom son tużaw i flejes tal-kontribenti u għalix tamlu għek edin tamlu downgrading mill ċinsiji l eh, li huma rating agencies u għalek tistaw tatu lok għal sistema għal krizi sistematika eh, kbira ħafna għax memx skadenzi u l-approċ ta' osservazzjoni u l-qasem din l-interazzjoni u għalek estrem tistaw ikolkom krizi sistematika illi eh, ħlaqtu waqt li kontu tipprovaw tagħmlu prevenzjoni tagħha. Iva tkom raġun jekk tiġbru taw l-elementi kollha iva nistgħu noħolqu ċirku vizzjus din hija xi ħaġa li nafu għal-koll. it-tweġiba għal dan ix-xenarju skonti tkun illi meta nħdu passi, nżommu da kollu f'moħħna u s-sistema tkun sigura għax hemm żewġ alternattivi wara kollox jew wieħed jipprova kollu iktar fondi jew tnaqsu il-daqs tal-balance sheet biex ikun hemm xi ftit manovra ma m'hemmx xi eh, soluzzjoni maġika għal din il-problema imma niżgurak aħna nafu fuq din il-problema U sfortunatament nasib kien Gorbaċov li kien qal illi jekk wieħed jibda tard issa għandna bżonn indirizzaw is-suġġetti u ma jkunx hemm iktar min imma din hija tweġiba iktar ġenerali u mhux soluzzjoni. Hemm xi ħadd ieħor li għalaq sninu però jimejn ilu Ivan għandek raġun, President. Aħna jina ma' Snura nara s snini l-istess ġima mela xoqqa zbieħ jina kontenta ħafna li edawnek fosna l-lum nishtiq nifraħlek għal xogħol eċċellenti ta' tlistija li għamil sissa. L-SRB diġa għandu xi pjanijiet ambizzjużi għax xhur li ġejjin u jina kontenta nara li xuħut minnom jinvolvu kollaborazzjoni mqrib ħafna mal-partit kollha interessati, kunem hemm tlestija ta' riżoluzzjoni kif ukoll il-ġestjoni tal-RFRF u għalhekk jiena l-mistoqsija tiegħi fuq waħda mill prioritajiet tiegħek id-definizzjoni tal-finanzjament tal-SRF għax il-prioritajiet tagħkom ukoll Eh, jinvolvu l-implementazzjoni ta' strateġiji ta' investiment u jina nkun sodisfatta li kieku jekk tajdin xaħġa iktar fuq dawn l-strateġiji ta' investiment u kif il-kontribuzzjonijiet se jiġu definiti. Intattu ukoll illi l-Awtorità ta' Riżoluzzjoni Nazzjonali diġà trasferixxu il-kontribuzzjonijiet imma li huma regoli kwantitattivi, l-iskadenzi li ma se jkunu U hemm nies li suġġerixxu illi l ism ikun il-pass l-iktar loġiku jew bażi adattata għal twaqif ta' common backstop. Inti taqbel? Kif taħsibha? U kif tista' tidwiġeb għad ħassib li l-użu tal-ISM kun ta' problema għal membri li ma jamux parti mill-zona euro imma li jissieħbu fl-Unjoni Bankara naf li huma ħafna mistoqsijiet imma jekk jewek ma tal-istess qasam, l-aħħar mistoqsija kif tista' tindirizza tħassib tal-istati membri illi jitolbu għal iktar eh, tnaqis tar-riskju qabel sim tar-riskju u l-Kummissjoni se tipproponi eh, għal 2016 fuq miżuri illi jistaw naqsu iktar ir-riskju fis-settur bankarju. Grazzi. In, that's indeed a lot of questions. Iva, bosta mistoqsijiet imma l-ewwel net happy birthday anki jekk naqra tard. Nixtieq nibda bl-aħħar mistoqsija u mbagħad jekk li nixtieq insaqsi l-sur Lotenier għaxu jieħu gost b'dawn is-suġġetti naqra iktar komplessi, mela il-tnaqis ta' riskju wara kollox suġġett mingħajr surpriża illa jgħal qalba qalba tal-awtorità ta' supervizjoni u ovvjament dawn huma suġġetti illi wieħed jista' jpoġġi taħt il-kappa ta' tnaqis ta' riskju li għandna bżonn immexxu l-qudiem u jiena naħseb li għal suġġett in ġenerali li jibqa li jibda bl-alternativi ta' sera u sera erba suġġetti illi għanna bżon nitrattaw pal defed tax assets u simili bal suġġett famus forsi ktar prominenti mill impatti ġifiri il-sovereign exposure fil-balance sheet tal-banek nistan kompli għaddejjem, pero din hija l-qalba tad-diskussjoni u kifat ma tat klimt fuq il-subordinazzjoni jista' jkun hemm forsi xi partijiet illi huma aktar faċli oħrajn isieħdu iktar żmien. Tira xi ħaġa tnefakaw fuq mbagħad il-kwestjonijiet kollha kienu relatati għal fond u għalhekk insaqsi lil timu biex jirrispondihom u. Grazzi. U għalhekk nista' nirrispondi għal xi ħut mill-mistoqsijiet fuq il-fond u jekk noħodhom waħda waħda issa fuq it-trasferimenti kif qalt is-Sinjura Koenig trasferimenti diġa qed jisiru dal-2015 kontribuzzjonijiet u trasferimenti għal SRM mhux jekk mhux illum imma jumejn oħra. U għalhekk dan huwa xogħol għaddej, xogħol ieħor għaddej hija l-ġabra tad-data għall-użu tal-kontribuzzjoni tal-2016 dan il-kontribuzzjoni se jiġu miġbura fis-sajf u dawn il-jumejn tlettijem li ġejjin qed niġbru id-data minn xi 4000 istituzzjonijiet ta' kreditu fl-Ewropa. Kif tistgħu timmaġinaw biex eh, nirċevu d-data, data enormi, minn kważi 4000 istituzzjonijiet ta' kreditu fl-Ewropa hija sfida fin nifisa Dak li għajna huwa li hemm għad delegat li tajt biċċar kif nistgħu nikkalkolawha, hemm element basiku tal-kontribuzzjoni l-iktar abbazi tal-balance sheet u eh, naqas il-depositi u mbagħad hemm eh, l-aġġustament ta' dan il-kalkulu ta' kull sena b-0.8% għal 1.5% u għalhekk dawn elementi nżumu f'moħħna l-kontribuzzjoni tista' fuq speċjal tal-investiment qegħdin istennu l għad delegat fuq strategija tal-investiment biex idħol fis-seħ, iġifiri da se jiġri fil ġimat li ġejjin u fil-xur li ġejjin, u batet nimplementaw u kol u fil-sessjoni plenara se deċidi fuq strategija tal-investiment u frattant għanna l seħ interim investment strategy li hija prudenti ħafna, likwida ħafna u għedin nibnu il-strategija ordinarja ta' investiment tagħna lejn ir-rebbija. Issa fuq il-backstop tal-ISM, xiftit sekondi jek permetuli hemm ir-rapport tal-ħames Presidenti li tkellem ukoll fl-ISM bħala backstop. L-opinjoni tagħna hija illi l-iktar ma tkun b'saħħitha il-backstop fil-futur aħjar ikun. Tant aħjar. U ma xejn kontra li kieku l-istati membri jkunu rridu jaqbdu din it-triq tkun ta' benefiċċju ukoll anki għalina. Grazzi. Uh, for the S&D group. Uh, Grazzi għall-S&D issa, Signora Beresh. Grazie ħafna, President. Signora President, jien għandi żewġ mistoqsijiet għalik. Biex meta inti rispondejt għas-Sur Gigold, tkellimt fuq il-kompetenza ta' Madam Daniel Louis għal dik li għas-supervizjoni naslep li qegħdin eh, fażi eh, tal-bidu eh, għax ovvjament eh, tibda bl istutut tijak, ma l-partijiet interessati fuq is-suq ma tantx għandhom paċenza x'ikunu ridu jafu il-qafas legali l-operati verifikaw l-effettività ta' dak li l-leġislatur Ewropew seta jagħmel bħala deċiżjoni u għalhekk jien naħseb li kondizzjonijiet ta' kooperazzjoni bejn l-istituzzjoni tiegħek l-organizzazzjoni tiegħek u l-SSM hija importanti ħafna s-sistema. Tista' tgħidilna xi ħaġa oħra fuq il-kondizzjonijiet ta' din il-kooperazzjoni kif ukoll fuq id-dinamika pożittiva illi tista' tiġi implementata bejn, bejn dawn iż-żewġ partijiet. It-tieni mistoqsija tiegħi mur lura għal backstop għax mandekx ir-responsabilità primarja biex tiddefinixxi l-parametru imma naraw kif in-nuqqas tal-backstop javvelena l-istrument kif aħna xtaqna nimplementawh jew nwafquh. Inti taħseb illi id-dinamika għaddejja hija bżejjed biex niżguraw fil-futur forsi mhux daqshekk imbjat il-konsolidazzjoni ftuħ tassew ta' dan il-backstop jew taħseb dan se jsir bħala parti ta' trade-off bejn edis u l-eżistenza jew le tal-backstop li tama il mistoqsija tiegħek kienet ċara fuq dan l-aħħar punt u jekk tridni nkun iktar espliċita inti tara riskju illi fl-aħħar mill-aħħar ikonna iva il-backstop għax ma konniex nista naslu għal ftejjim fuq idis xi ħaġa li ma nixtieqx ovvjament grazzi. Let me start with the letter. Mela, nibda bl-aħħar mistoqsija Bla dubju, il-backstop huwa kruċali għaliex il-fond huwa l-aħħar eh, resors tagħna għalek nittama illi għat u għat ma jkollna l-fejn nirrikorru għal-backstop. Eh, Pero hija possibilità. Il-mod kif fu dizinjat il-backstop huwa illi aħna la aħna qed niprovduha huwa aħna sta għalina illi niddiskrivuha. Aħna tlabna li kun hemm il-backstop, però fl-aħħar mill-aħħar irid ikunu l-istati membri illi jaqblu fuq il-backstop. Mbagħad ma naħsibx illi kellna niddeċidu bejn l-edis u il-font ta' rezoluzzjoni uniku aħna dejjem qed nitkellmu fl-aħħar mill-aħħar fuq eh, flus li jridu jitpoġġew fis-sistema mill-banek. Jekk hemmx rabta bejn it-tlet pjast eh, hemm rabta iva bejn tliet pilastri tal-Unjoni Bankarja, però ma nasibx illi aħna responsabbli mill-SRF għanna nesprimu rriħna dar dan l-aspet. Fl-aħħar mill-aħħar l-importanti u li kolna Unjoni Bankarja b'saħħitha, supervizur li jaħdem tajjeb u li ikolna garanzija, mekanizmu għal garanzija tad depoziti Issa, il-kooperazzjoni bej l-ICB u aħna. Iva, skużani tgħid il-kellima, bejn l-SSM u aħna Fil-fatt eh, dan minn l-aspett operattiv mhux qed jiġi diskuss, mux qed jitqed diskussjoni, però il-parti diffiċli hi kif dan il-ġelu jibda jaħdem. Rridu nibdew mill-fatt illi hemm ftejim ġenerali illi id-dejta kollha di prinċipju trid tkun titinġabar mill-SSM. Jiġifieri huma qed jippruvaw iqisu ċerta tal-bit għal dejta li aħna għanna biex naraw jekk nistgħux naddwilhom aħna biex bekk il-banek ma jqogħdux jagħtu d-dejta lil żewġ partijiet. Però dan jieħu ħafna ħin u mbagħad hemm ukoll kwistjonijiet tekniċi wkoll eh, marbuta mal-ġabra u trasferiment ta' dejta Jiġifieri il-prinċipju jinsab emmek, pero il-fatt li tara li dan qed jitpoġġa fil-prattika u li qed jaħdem kif suppost, allura dan huwa proċess li hu xiftit iktar ħin. Grazzi għal FFE il-Sinjura Estern Vardelange. Iva, Naħseb illi ħafna minnkom raw l-artiklu fil-Wall Street Journal illi qed jagħmel referenza għal eh, ftehim il intlaħaq mal-Italja. Kif qed tajab inti din hija kwistjoni ta' għajnuna statali u jiena nżid ngħid għalissa. Però b'mod aktar ġeneriku x'inhi l-opinjoni tagħkom rigward l-użu speċjali ta' dawn il-vetturi biex insejħulu hekk oġbitni dak li qed inti dwar Gorbachev li l-importanti huwa li ma taħdimx tard. Aħna ma rridux uh, nistennew illi il-problema titfaċċa, rridu nkunu preparati minn qabel. Għalhekk taħsbu li l-SRB għandha bżonn ta' odot addizzjonali u jekk iva xtip ta' odot. Bħalma qed aktar kmani l-istruttura SPV illi fuqa qabilna ma l-Italja, jirfir b'du il-ftajim bejn DigiComp u l-Italja, hija soluzzjoni privata. Aħna ma nix naqsmu maħħa. Li għanna bżon namlu huwa illi f'kull kas nqisu l-situazzjoni individuali ta' dak il-bank u namlu valutazzjoni ta' situazzjoni. Ma ninsewx illi l-ICP għandam Eh, fidea din għanda fil-kompetu taħħa dan. Jiġifieri rridu e- e- nqisu dan l-aspett. Għal darbohra di ma kienieċ mistoqsija diretta fuq il-vettura eh, u l-ftejm li ntlaħaq mal-Italja. Però qed nagħmel iktar referenza għal l-artiklu tal-Wall Street Journal illi forsi ma jagħtix każ il-komplessità kollha tal-Unjoni ta Ewropea. Uh, dwar l-Italja jiġifieri dan kien ftehim ta' natura privata u issa rridu naraw fil-prattika kemm stati, kem banek ikunu jistgħu jizaw dan it-tip ta' ftehim u anka liema banek li għalihom jistax japplika dan il-ftehim. It-tieni punt eh, it-tieni punt insejtu xkien, Iva, jina fil-fatt sejtek jekk fil-ġejjini għandkomx bżon odot addizzjonali għall-intervent bikri. Grazzi, grazzi ħafna tal-li fakkartni. Mela, fil-diskors tijaj et illi rridu nistabilixxu ir-rekwiziti ta' Amril. Dan huwa indispensabli. Dawn huma l-odot sabiex niżguraw li l-panek ikollhom biżejjed kapital. L-odot, li ma odot ta' intervent bikri iridu jiġu armonizzati ma l-odot li għandhom fidejhom supervizuri. Dwar dak, Iva, um, lista ta' aspetti li nixtiequ nikkonsidraw pero importanti illi ikollok daw l-odot fidejk, unbat eventualment irrit ikollok u koll id-dritt illi tkun tista taġiċi u għek jorbod dan ma dak li għalet il-Sinjura Ferreira għalix jekk wieħed jistudja il regolament l-odot li għanna fidejna jekk il-bank ma jkunx konformi ma' emril u ma' limitati ħafna u għalek ma jgħinx li kollok iktar kapitali, ġifiri hemm xi tip ta' wishlist qasira u dan irridu nikkonsidraħ, però b'mod ġenerali l-odot illi eh, għanna uh, fidejna jinsabu hemmhekk u emral hija parti kbira minn daw l-odot. Issa l-aħħar intervent mis-Sinjor Beresh. Grazzi, Grazzi, Sur President. dak il għatfadilna x'namlu iva tkellimtu dwar it eh, fis eh, ta' dan il mekanizmu ma' hemm diskussjoni sħiħa li hemm tistennijena fuq il-kondizzjonijiet ta' trasposizzjoni eh, Eh, issa, ma nafx, eh, tejdu li intom li mux fil-kompetenza ta'kom, eh, vera, vera, naf li intom id hawnhekk biex titkellmu fuq dejt fis ta' rizoluzjoni, ma naħseb li dak li għandkom xtamlu u u l-odot kollha li intom qed immobilizzaw biex tkunu tistgħu tissorveljaw is-sitwazzjoni, naħseb fl-aħħar baħar tistgħu tagħtuna l-opinjoni ta'kom fuq kif l-Unjoni Ewropea uh, u uh, flima kondizjonijiet uh, l-Unjoni ħatkun qed applika l-SRB. Grazzi. As we oh, as the SRB Bħala SRB u anka jina personalment kont involuta ħafna fid-diskussjoni internazzjonali, diskussjoni internazzjonali fuq TILAC u tista' tiżgura illi il-fatturi prinċipali ta' TILAC u l-aspetti prinċipali ta' TILAC imissuni uh, u jaqtuni mill-viċin. Aħna bħala istituzzjoni Ewropea, aħna um, konformi li nżommu mal-BRRD U għalhekk rridu naraw kif nistgħu nimplementaw l-emrel iżda ħafna mill-fatturi ta' tilek inkluż eh, ċerta fatturi ta' subordinazzjoni irridu jidru ikkonsidrati meta tagħmel valutazzjoni ta', ta riżoluzzjoni. Għalek, trid tkun f'sitwazzjoni fejn il-fatturi prinċipali ta' tilek jiġu Eh, ikkonsidrati fid-deċiżjoni tagħna ta' Emerald. L-Emerald hija eh, biex nuża il-lingwaġġ tagħna, tfassil tagħna eh, taqa' taħt it-tieni pilastru. Mill-banda l-oħra, it-tilek għanda rekwizit minimu li huwa preċiż ħafna, għalhekk din taqa' taħt l-ewwel pilastru jekk dan irid ikun implementat hemm bżonn ta' bidla legali u propju il-bieraħ u mbagħad kien hemm xnijat il waslu lill-stampa kienet diskussjoni dwar kif nimplementaw it-tilek fiħdan l-Unjoni Ewropea li huwa importanti għalija huwa illi nippruvaw insibu riżoluzzjoni. U huwa importanti illi ma jkunx tard wisq eh, meta aħna nieħdu fidejna is-sitwazzjoni u illi nerġaw nitfaw fiduċa fis-suq kemm jista' jkun malajr. Jiġifieri l-fatturi kollha tilek ma jistgħux jiġu inklużi u konsidrati Pero eh, dwar dan rridu d deċiżjoni u niżguraw il s-sistema tkun waħda sana li taħdem. Grazzi ħafna. Signora Kunik, nishtiq uh, eh, nirringrazzja u koll il-kollega tijak għal-ħin takom u tal-kontu prezenti għawek fosna. Grazzi. Okay, dear colleagues, we pass on to the second point on our... Eżis kollegi jena għaddu għattini punt fuq l-agenda tana il-kwistjoni ta' San Marino. Il-koordinaturi deċidew li kunem proċess ta' rotazzjoni għal aħħar tlet pajjiżi li għatridu jiġu valutati, diġa kellna il zvizzera u l-Liechtenstein u l-lum ser nitrattaw l-San Marino. Nixtieq uh, ngħid lill-membri kollha li qed naħdmu skont il-proċedura simplifikata, jiġifieri biex u l-oġġezzjonijiet tagħkom għandkom ċans sa tnejn ta' frar. Iżda rigward il-kontenut tal-file, nixtieq ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Newvenheisen. Grazzi, Sur President, nar 8 ta' Deċembru l-Unjoni Ewropea u San Marino iffirmaw ftejn dwar l-iskambju ftejn l-iskambju automatiku ta' informazzjoni rigward it-taxxi dan biex ma jkunx hemm iktar segretezza u sigriti rigward eh, il-aspetti ta' taxxa. Dan huwa essenzjali għal ġlida kontra l-evażjoni ta' taxxa. Dan huwa t-tielet ftehim wara l-ftehimiet ma' Liechtenstein u ma' l-Ispizzera u anka wara il- huma l ftehimiet li ħanamlu qabel u fadlina namlu f'temit ma' l-Andorra u kol. Fil-fatt, iktar speċifikament il-ftajim jiprova jiżgura illi San Marino tapplika miżuri aktar stretti illi huma ekwivalenti mal-qafas għal-qafas legali tal-Unjoni Ewropea u tkun konfermi mal-iskambju automatiku eh, ta' informazzjoni skont il-qafas tal-OECD. Dawn iridu dan l-iskambju irid mhux biss jinforza l-liġi, ikollu informazzjoni fuq il-persuni li ħassu taxxa, iżda anka jeliminaw il-frodi u l-evażjoni tat-taxxa mill-aktar fis possibbli. Jiena nilqa dan il-ftehim li għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel li kellu jidħol fis-seħ fl-ewwel ta' Jannar 2016 u Ehm, nispera illi il-fazi tranzizjonali tiegħu tkun tinżam kemm jista' jkun qasira possibbli. U eh, fil-waqt illi nilqa xi oġezzjonijiet illi jista' jkollkom lesta li nitkellem ma' shadow rapporters dwar dan l-aspett. Grazzi l rapporter bħala shadow rapporters s sur xwab mhux hawnhekk però ngħaddi kelma lil eh, l-Onorevoli Kristos. Grazzi Sur President, eh, l-Honorable Schwab ma jinsabx xawek għaliex għandu impenji oħra u għalhekk fismu jiena nixtieq nagħmel din id-dikjerazzjoni. Is-Sur Schwab jilqa' il-ftehim ta' taxxa bejn l-Unjoni Ewropea u San Marino minħabba li dan huwa pass importanti fil-ġlieda kontra l-evażjoni u l-frodi ta' taxxi fl-Unjoni Ewropea billi jinkoraġixxi il-Sammarino li sir skambju ta' informazzjoni b'mod automatiku. Dan l-iskambju ta' data bla dubju ser jiżgura li l-awtoritajiet nazzjonali ta' ġbir ta' taxxa ikunu jistaw eh, jidentifikaw frodi u evażjoni ta' taxxa iktar malajr. Is-sur Schwab jilqa l-aġġornament ta' dan il-ftejm partikolarment fil-qafas ta' l-iskambju fil-isfond tal-skambju, tal-izviluppi dwar l-iskambju automatiku ta' informazzjoni. Grazzi għal lesson D u koll il-kollega ma jistax ikun għawek għal jisjar jena shadow rapporter u ser nżom fil-qosor. Il-grupp tana jaqbel kompletament ma l-opinjoni ta' rapporter u irriti zgura illi eh, l-standards tagħna jiġu ehm, applikati fl-iskambju ta' informazzjoni. Issa, għal-gwe l-Onorevoli Viegas. Ma jixtiex jintervjeni mela ngħaddi l-kelma mġit ġdid rapporter l-Honorable Gold. Iva, jina nishti uh, eh, fissam il-grupp, nappoġġa dan il-ftejim u napoġġa l-rapporter nittama li l-affarijiet fil-Repubblika ta' San Marino jimbidlu. Grazzi jiena fil-fat shadow rapporter għal li FDD nishtiq ngħid illi nilqaw dan il-ftejim għall-iskambju automatiku ta' informazzjoni ma' San Marino, aħna nilqaw ukoll il-ftemiet preċedenti ma' li saru diġa, jiġifieri ma' Liechtenstein u l-Svizzera, partikolarment fid-dawl ta' Lux Leaks. U anka permezz ta' base erosion u ta' ftemiet eh, speċifiċi niżguraw illi ma jkunx hemm evażjoni u frodi tat-taxxi. Jien naħseb li dan il-ftehim ma' San Marino huwa pass importanti ħafna biex nevitaw illi illi ikun hemm evażjoni tat-taxxa u nappoġġaw għalhekk dan il-ftehim. Skużani eh, għajta l-ewwel. Iva, naddim mill-ġdid il-kelma lil Kora. Eh, napprezza ħafna li jkun hemm unanimità ta' dan it-tip fil-Parlament Ewropew, dan ifisser illi nistgħu nibqgħu għaddejjin bil-ħidma tagħna biex niksbu riżultat mill-aktar fis possibbli għalhekk. Grazzi ħafna tal-appoġġ tagħkom. Nifakkarkom il-ġdid illi t-tnejn ta' frar hija l-iskadenza sabiex tresqu l-oġġezzjonijiet tagħkom. Issa ngħaddu għat-tieni file tal-lum l-iskrutinju ta' atti delegati u miżuri ta' implementazzjoni. Fil-fatt dan huwa il-14 il-slot ta' likon fuq l-atti delegati u il-miżuri ta' implementazzjoni kif tafu aħna natu ħafna importanza lil-setat ta' skrutinju tagħna u propju illum għal-kemm mhux ser nqisu ċerta miżuri speċifiċi ser ikollna diskussjoni aktar ġenerali fuq suġġetti anka speċifiċi rigward il-metodi ta' kooperazzjoni mal-LISA u anka mal-Kummissjoni. Dan il-likon ħadem sabiex dan lan jinkiseb biex il-proċess isir iktar effiċenti u nevitaw kemm jista' jkun oġġezzjonijiet minħata tal-Parlament Ewropew ġala darba qatt delegati kunġi adottat. Għalek illum nishtiq nilqa erba kellima fosna is sur Almoro Rubindi Kervin, nittama pronunċajtu tajab ismek, illi huwa l-kap tal-unità ta' DG Fizma għal politiki internazzjonali fiskali. Is-sur Stephen Majur minn li huwa il-kap ta' Ezma, is-Sur Farkas, li huwa id-direttur eżekutiv tal-EABA u Carlos Montaldo, direttur eżekutiv ta' IOPA. Nixtieq naddi il-kelma mill-ewwel l-ewwel żewġ kellima ħalli jagħmlu il-kommenti ta' ftuħ tagħhom. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi wkoll ta' din l-inizjattiva minna tagħkom. Naħseb illi hija inizjattiva importanti tajba ħafna u uh, importanti biex nifmu eżattament kif ikunu mixin l-affarijiet. Dawn l-istat ta' skrutinju huma importanti ħafna għalikom u anka għalina u permezz ta' dan nkunu nistaw ikolna valutazzjoni ta' kif qed jaħdem dan il-proċess. Fil-fatt din hija proċeżura li hija komplessa u għalhekk qed nitalmu hekk kif eh, kif naħdmu Barra minn hekk hemm diversi files għaddejjin palissa u barra minn hekk irċivejna mandat anka minħabba ċerta pressjonijiet ta' ħin fil-finalizzazzjoni ta' negozjati li xi drabi kienu diffiċli ħafna u għalhekk hemm bżonn li naħdmu l-kol flimkien. Nista' ngħid li issa ninsabu nofs triq fuq qatti ta' livell 2 ta' tieni livell. Fil-fatt żewġ u tliet pakketti kbar illi ser l-kom fil-ġemat li ġejjin u dan probabbilment għandu jkun eh, il-punt tatlu għal din ir-riforma ġenerali. Fost l-affarijiet illi tal-libna u li qed intejbu u li hemm bżonn nagħmlu huwa li ntejbu il-proċess biex nagħmlu aktar trasparenti. Nittama illi pjanajna, eh, illi li tejjibna l-pjanar u li faċilitajna l-ħajja anka ta' eh, istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni Ewropea billi provdejna timetables anka aktar bikrin anka u kol rigward jekk ux etikunem ikun hemm il-bundling, li gruppar tal-atti jew le. tillet element, sistematikament stedinna u provajna ninvolvaw l-istati membri mm, u l-parlament sabiex ikunu jistaw jiddiskutu l-atti delegati u anka ċerta kwistjoni aktar tekniċi. Għalek inħossu illi il-proċess regolatorju qed jaħdem. Wieħed mill-kwistjonijiet illi tal-limna, waħda mill-kwistjonijiet li tallimna hija illi fil-fażi ta' reviżjoni legali illi provajna imbidlu minħabba illi ma kienieċ qed iżżomm il-fokus tagħha fuq ir-regolament u għalhekk provajna nagħmlu reviżjoni bikrija bilan illi ikolla ċerta aspetti ta' tfassil legali inkorporati iktar kmini fil-proċess biex ikun hemm proċedura iktar ċara anka ehm, għal lejsas biex ikunu jistaw jeġixxu aktar kmini. Hemm opinjoniet eh, divergenti fuq uh, kifet taħdem dan jaħdem dan il-mekkanizmu ta' revizjoni bikrija Pero qed eh, nitalmu mill-esperjenza tagħna u naħseb eh, kif ħajjejt iktar tard eh, Steven ħanaraw eżattament kif qed jimxu l-affarijiet, però lan huwa illi jkun hemm regolamentazzjoni aħjar li ntejbu l-kwalità u l-standards per se li hija waħda mill-prioritajiet tal-Kummissjoni. Fl-aħħar net nista' ngħid illi dwar dan il-proċess level 2 dwar kif jaħdem naħseb illi għandek eh, proċess illi jikjarifika kif għandek tagħmel il-konsultazzjoni, jekk għandux isir raggruppari jew le, u jikodifika wkoll ċerta pressi li għamilna fil-qasam ta' servizzi finanzjarji. Jiġifieri naħseb illi dan serjejna sabiex nidħlu fil-fazi ta' implementazzjoni anke meta wieħed iqis illi ser ikollna miżuri iktar limitati ta' level 2. Biex nikkonkludi għalhekk aħna nemnu illi il-regolament il-proċedura skużawni qed taħdem huwa diffiċli ċert affarijiet li tiffaċilithom iktar, però l-proċedura fis-seħħ sabiex jaħdmu l-affarijiet hija waħda li taħdem kif suppost u għaliex le qed naħsbu fuq mezzi kif nistgħu anka intejbuha iktar. Grazzi issa ngħaddi l-kelma lis-sur Maġor illi ser ikun qed jitkellem fis-sem itless e ESA, spero iż-żewġ mistidna l-oħra u ma lesti li jwiġbu għal mistoqsijiet tagħkom ukoll. Grazzi ħafna, Sur President, Eh, napprezza din l-istadina. Sur President, eżis kollegi, din fil-fat hija l-ewwel laqa tal-2016, laqa sena li bdiet fuq nota importanti. of the EBA, IOPA. U eh, kif nafu mela dawn il-ħames snin ħdimna bil sena barra u dan biex nifukaw fuq eh, it-twaqif ta' tliet awtoritajiet kif ukoll fuq eh, l-implementazzjoni komprensiva eh, tal-qafas regolatorju wara l-kriżi fis-setturi ta' sikurtajiet tal-assikurazzjonijiet u tal-banek. L-sfida kienet kbira ma poċ kbir minna ta' partikolarment fl-appoċ ta' tal-biet eh, tal-budget eh, kif ukoll eh, iktar kompetenzi dan huwa anniversarju speċjali ma wkoll moment tajjeb biex nirrifletti fuq kooperazzjoni u kif nistgħu nagħtu dawn l-standards tekniċi u dan il-konsultazzjoni teknika lill-Kommissjoni dawn huma kienu fil-qalba ta' dawn it-tlet ESAs eh, e eh, minn mitwaqif tagħhom u llum nixtiequ naqsmu magħkom eh, xi femijiet preliminari jena unek jgħat flimkien ma' diretturi eżekutivi ta' EBA u ta' Jopa, e u nixtieq ngħid nishtiqna rnexxielna noħolqu flimkien mal-komitati jkun spirtu ta' kooperazzjoni u ħidma pozittiva u dan tul diversi stadji tal-proċess eh, tal-level 2. It-tlet ISA se eh, introduċew proċessi ta' trasparenza ta' konsultazzjoni pubblika, ħafna drabi rounds u li kopru il-proċess kollu ta' bozzar. Grazzi ħafna li eh, stajna u koll nikometor wieħna l-diskussjonijiet fil-detal ma' timijiet ta' negozjati kon u ma' membri individuali tal-komitat f'kull f'kull fażi permezz ta' smieħ ehm, ta' skrutinju pubbliku mat regolari. F'kull stadju tal-iżvilupp ta' miżuri ta' livell 2 aħna għamilna sforzi eh, kbar biex niprovdu ehm, aġġornamenti bil-miktub u orali fuq kif naħsbuha skont il-qafas eh, legali tagħna u Hawnhekk eh, tul tul dan ismiħ ehm, ta' ta' tlet presidenti eh, l-axar l-axar ta' settembru għarafna il-talba li kienet għalet biex inkomplu intejbu regolarita u il-kamp applikazzjoni tal-informazzjoni li aħna niprofdu li likon tul il-proċess tul daw l-axar ħames snin eh, aħna mm, nexxena nikkommettu għal diversi standards eh, tekniċi eh, u għaluf ta' paġni ta' parir tekniku. Eh. Il-data ta' skadenza kienu ta' sew stretti aħna vera, autoritajiet speċjalizzati, imma dejjem sħaqna fuq il-bżon l-implementazzjoni ssir fil-ħin biex konna l istabilita it-trasparenza u l-ħarsin tal-konsumatur fis-settur finanzjarju. Il-fatt li aħna maħniex prezenti fi sessjonijiet ta' trialogu eh, għamela iktar ta' sfida biex nifmu eżattament l-intenzjonijiet wara l-leġizlazzjonijiet maqbula u dwar is-setat motija l-ESAs. Allura ħna nilqgħu il-miżuri kollha li jirnexxinna li waslu għal iktar insight fuq l-intenzjonijiet tagħkom meta naħdmu fuq eh, livell wieħed. Għana ħdimna mill-qrib u koll ma' regolaturi nazjonali, standing committees u koll boards ta' supervizjoni biex eh, kemm jista' jkun eh, wet u l-impenji tagħna aħna ħdimna wkoll mal-Kummissjoni għal implementazzjoni b'suċċess eh, u koll l-approvazzjoni kemm se jkun ta' soluzzjonijiet tekniċi dan iġibna l-punt li jmiss jiġifieri il revizjoni legali bikrija tal-Kummissjoni Ewropea għal l-istandards tekniċi tal-ESA dawnu jippreżentaw natura natura teknika fil-proċess ta' approvazzjoni nafu li hemm Nafu li hemm ukoll sottomissjoni formali minnaħa ta' li essays, mbagħad hemm um, l-element l-element ewlieni, l-element ewlieni fejn aħna deċidejna li ninkludu servizz legali tal-Kommissjoni um, li huwa rekwiżit formali uh, f'kwalsiasi każ uh, partikolarment deċidejna ninvolvu servizz legali minn qabel u mhux wara uh, għan missjoni ta' labbot eh, aħħari ta' standards eh, l-digifizma. Nishtiq nejt eh, illi il-revizjoni bikrija legali miex maħsuba biex tifoka fuq l-evalwazzjoni tal-azliet politiċi tana e kif ma stipulati fl-standards tekniċi. ir revizjoni bikri ħassir biss meta mm, ta' jkun hemm l-standards tekniċi kollha kif ukoll il-proċess ta' approvazzjoni li ikun intem. Bekk ikun nistgħu niksbu eh, il-benefiċċji kollha, ġifieri li jkun hemm approvazzjoni li timxi ħarir tal l-standards tekniċi abbozzati. Wara dan l-eżerċizzju eh, aħna nkunu l li nisimgħu x'għandkom xi tgħidu diġà jena nibqa a dispozizjoni ta'kom biex tejdu li eh, tejdu li xtasbu jen kella saqsuri eh, issa. Nixtieq ngħid ukoll illi eh, hemm is dan farkas u sur Montalvo li kol jistgħu wieġbu il-mistoqsijiet tagħkom. Naddu għal-kelma l-ewwel is-senjura Pornova. Għazġ minuti, grazzi ħafna. Skużawni li ma nistax nkellimkom wiċċ in qed nitkellem għan għan-nom tal-grupp tiegħi eh, bħala koordinatur, xejn ngħidilkom illi aħna bħala parlament nieħdu tassew bis-serjetà l-accountability ekonomiku eh, level 2, eh, l-standards tekniċi, l-implementazzjoni tagħhom u li partikolarment il-każ fiħdan il-Komitat Eko li kiseb ħafna esperjenza dwar għat delegati brabta ma' leġislazzjoni fil-qasam ta' settur fil-qasam ta' servizzi finanzjari. Jena nifhem li drittijiet ta' skrutinju ta' dan eh, il-parlament eh, jistaw jitqisu eh, bħala ntħil jew nkella bħala xkil forsi mill-Kummissjoni ma nista' nassigurakom illi jiena nemmen bisħieħ il-kontrarju. Aħna nemmen illi aħna imsieħba biex niżguraw illi hemm leġislazzjoni ta' kwalità tajba li tiġi adottata mhux biss fuq level wieħed imma wkoll tnejn. Nasbu li wkoll bħala kol-leġislaturi di f'pożizzjoni tajba biex nifmu il-leġislazzjoni ta' level wieħed u naħseb li importanti li bekk allura kunu nistgħu natu iktar leġittimità tal-proċess nishtiq nduru kol fuq il-Komissjoni biex tappoġġana f'dan eh, l-isforz eh, l għaliex eh, dan ħajgawdi minnu fl-axar mill-axar iċ-ċittadini tagħna u l-istituzzjonijiet kollha kemm huma. Importanti li naħdmu fl-imkien anke fl-adozzjoni ta' miżuri ta' livell 2 hemm ċertu punti li nixtieq nixdilkom l-attenzjoni dwarhom L-ewwel waħda fuq eh, il-bundling tal-atti, naħseb li għandna nevitawa, illa li jiexet jgħat pis mhux meħtieġ fuq il-parlament, peress li aħna de facto obbligati eh, li jekk maħniex kuntenti b'element eh, nixħdu il-pakket kollu kemm u allura maħniex kuntenti b'dan l-approċċ ta' pakket. It-tieni punt u aħna diġa' tenejna dan permezz ta' vot ġifiri dwar koordinazzjoni aħjar bejn is-setturi, kooperazzjoni aħjar fil-proċess ta' abbozzar minnaħa ta' l e dan eh, u kol minħabba tempistika u minħabba l-problema ta' overlaps. Barra minnek nishtiqu illi nevitaw kull tip ta' irdupjar ta' għatte bażiċi eh, fatti delegati ma wkoll biex nevitaw eh, il-fat eh, li eh, għad baziku jispiċċa jisir, jispiċċa jiġi trasformat fat delegat. Barra minnek il-fat illi jiġu rispettati il-dispozizjonijiet li hemm flat baziku meta nitkellmu dwar l-implementazzjonijiet ta' standards tekniċi. Nishtiq u koll nitolbu li kun hemm trasparenza minnaħa ta' li jesejs mux bis li ndamma koll il-partijiet kollha interessati fil-ħruġ ta' u fl-implementazzjoni ta' standards tekniċi ta' implementazzjoni. Imbagħad nixtieq ngħid li rekomandazzjonijiet u l-linji gwida huma marbuta bil-prinċipju ta' proporzjonalità u dak illi qed ngħidu huwa illi qes għandha timxi b'approċċ kawt u fejn fejn is-seta ma tkunx espliċita fl-att bażiku Lisa, taraf xinija l-prioritajiet, xinu ma l-prioritajiet eh, taħħam, u għallura naħseb illi nistana l-għawnek ket nara li eh, wasal il-ħin eh, għadil il-ħin tal-kelma. Sa' Signora Beres għal-essendi, grazzi Sur President, grazzi u koll Sur Meru l-oħrajn li huma prezenti għawnek l-lum naf li maħnix numerużi, ma' dak eh, illi qed jiġri bejn eh, aħna diskutu bħala leġislaturi u intom bħala ESAs eh, fl-aħħar mill-aħħar tispiċċaw tamblu illa li xfuq hekk qed nitkellmu fl-aħħar mill-aħħar kif il ħidma tagħna torbot fl-imkien. Nkseb din hija xi ħaġa importantissima u għal darbohra bħala awtur ta' ċertu eh, ta' ċertu dokumenti naħseb eh, meta nqisu dak li jiġi definixit fuq definit fuq livell wieħed u fuq livell tnejn irridu insaqsur wieħna numru ta' mistoqsijiet l-ewwel waħda. L-attitudni bejn eh, level 2 u level 1 u kif dawn jorbtu fl-imkien, eh, kif dawn jibbilanċaw irwieħom. Xikultant eh, nirrealizzaw il ma jirna xiliex nirħu bil politiku fuq level 1 u għallura nejdu iva, aħjar jek naddu għal level 2 ma mod ġenerali naraw li dan huwa raġunament ħażin għaliex probabbilment xorta mhux ħajrnexxielek solvi fl-level 2, anzi probabbilment il-problemi jirdu pjaw. Sa jekk jekk forsi iva nsibu eh, d-dawl eh, daqqa waħda f'livell f'livell nej biex insolvu kussjonijiet ta' livell wieħed naħseb jekk naħdmu flimkien aħjar eh, nifhem nifhem li intom rritu tiġu assoċjati iktar fuq livell wieħed dan dan illi kelkom f'moħħkom tajb wis imma li tiġu assoċjati fi trialogi naħseb jiena verament verament et, ehm, et nesaġerawa. Ejva, intom tkellimtu dwar l-ipotezi li staw jiġu diskussi hawnhekk jew bandoħra, imma tassew tassew jolqotni dak illi illi għattu li diġanna l-parteċipazzjoni ta' kollegi fit trialogi Ġviri tistaw timmaġinaw situazzjoni fejn għandek il-president rapporter shadows fi trialogu, mbagħad f'daqqa waħda għandek il-rappresentanti kollha tal-ESAS illi jieħdu sehem f'dan l-eżerċizzju. Niftakar pereżempju trialogi fuq il kwistjoni tal-istatistika prabta mal-Bank fejn il-Bank Ċentrali Ewropew u l jura se tkunu preżenti se taħloq problema. Allura tistgħu timmaġinaw li natura ta' problema mm, li għanna għoddimna jgħagwira ma' nafx. Mm, xħan għamlu issa. Fuq eh, il-bandling u l bandling għalla li jiexe il-ħin għet jafas. Għanna l-kas konkret tal-mifid. Fil-mifid, pakket globali fuq eh, l-atti delegati eh, biex kollox jiġi posposta l-iktar tard. Issa nafu illi hemm ċertu atti delegati ta' mifed illi għandhom eh, effett fuq testi oħra, per eżempju situazzjoni ta' test fejn jena rapporter, ġifir il-prims, u fejn il-leġislatur għamel pasrel bejn u bejn mifid. U um, jekk inti tipposponi eh, nafu li diġa l-proċess ġi eh, kritikat bħala wieħed ma nispiċċaqat, ġifiri qed nispiċċaw eh, bi-proċess itwal u nirriskjaw il paralizi Mela na. Problema diġa teknika. Mbagħad politika illi fuqha fil famati tiegħi iridu nħidu responsabilta u nwiġbu għalija. Imbagħad il-Kommissjoni saqsa l-membri tal- um, tal-Komitat dwar dan u fil-fatt għadna li għanna problema, Iva, nishtiq fl-axħar nala, eh, ma importanti li nsemmih dan il-punt, eh, il-kwestjoni ta' trasparenza, kalla tal-konfidenzjalità tal-ħidma ta' EZA. Raġaħna Naraw dan bieċara li jiex l-industrija jiva lajbirek tkun l-ewel wahda li tkun taf ħafna iktar mill-kolleġizaturi dwar il-proposti ta'kom. U allura tassew naħsbu illi eh, din l-isħubija edha ta' taħt ta' taħt fuq. Eh, aħna mhux qed ngħidu li l-industrija m'għandix tiġi eh, konsultata ma' mm, Ma ħna rridu nikkonsultaw, nirġu konsultati, iva, ma mawx nies. Ma nafx, eh, kelli mistoqsija oħra imma mm, waqaftuni. Sur President, eh, dawn ir-regoli ta' timing huwa importanti ma provaw ifmu qegħdin eh, ftit nies ma nafx naħseb għandkom tużaw farka <laughs> farka raġun eh, fl-użu tal-ħin, grazzi tal-parir kom. Issa Senjura Swinburne, eh, grazzi. Eh, L-ewenet nishtiq nirringrazzja l-Lisa u l-Kommissjoni fuq eh, diversi regolamenti u direttivi li aħna nexxina ngħaddu fl-aħħar mandat u anki li ħankomplu eh, nimplementaw f'dan il-mandat u fid-dialogi kollha li kelli ma' Se ħafna drabi dejjem dejjem nibqa' affaxxinata bil luf ta' paġni li kellha niflu eh, ta' livell ta' 2 u kemm fl-aħħar mill-aħħar il-punti ta' tħassib kienu ftit, ma xorta mħasba fuq il-mod kif isiru l-affarijiet u partikolarment fuq eh, din ir-relazzjoni bejn li jessejsu l kummissjoni u kif eh, taħdem din min għandu l-aħħar kelma u min għandu jkollu l-aħħar kelma meta nitkellmu fuq ċertu kwistjonijiet eh, ta' analiżi ta' data. Naħseb fl-aħħar mill-aħħar nista' nagħtikom esempju biex Nifemkom dan kollu feħdan mifid li għetni konsidrawħ taħt level 2 prezentament, rridu narfu il bħala tim ta' negozjaturi tal-parlament aħna għet insemaw leħilna fuq ċertu setturi fejn naraw aġġustamenti eh, fl-RTS u fejn kien hemm diġà u xi punti minn eh, minn dan eh, huwa punt fuq il-pre-trade transparency li applika għal bonds u derivatives. Et nejdu li għanna test wieħed u rekwiziti iridu eh, ikunu masuba b'tali mod biex eh, il-fornituri ma nqedwomx eh, taħt riskju iridu naraw il- percentile li l-SSTI suppost ikopri, ma kifat eh, din hija kwestjoni li trid tiġi konsidrata minn eżma, ma mhux mill-Kummissjoni, eh, ela li eżma għandha l-kapaċità li tħares lejn id-data u peress li tista' tagħmel analiżi tad-data. U eh, issa l-eżma qed tgħid fil-pubbliku li l-Kummissjoni li tista' tagħmel tali tibdiliet. Peress li għandna pożizzjoni qawwija biex namlu tibdiliet għal level 2 tista hawnhekk eżma tini eh, xi kjarifiki biex tispjega kif relazzjoni tagħha partikola ruħa u eh, kif eh, kif qed jiġu diskussi l-affarijiet x'inhi relazzjoni l inti għamadkom il-bilanċ ta' seta' Beres li jazma għanda d-data, un baħt il-Komissjoni għanda dak li kien il-mandat. Grazzi. Issa, Is-Senjura Van Juenhausen. Grazzi ħafna, naħseb eh, dan huwa l-iktar suġġett importanti tal-mandat, ġifieri kif eh, ħa naraw li ikonna, ikonna dawn l-atti ta' level 2, nafu li hemm ħafna miżuri ta' implementazzjoni li ħajjiġu eh, riveduti minnaħat tal-Parlament u namlu kem namlu sforzi biex intejbu l-protestat fassil biex nirfenaw u xoll dejjem naraw eh, għallajbirek eh, situazzjonijiet li ma bassarnijom xie kalla situazzjonijiet li jimbidlu ta' kuljum u dan partikolarment eh, minħabba kifet issir l-izlazzjoni fid-dawl tal- securities remittances, remittances kif ukoll fuq il-benchmarks fost oħrajn. Nixtieq inkun naf naqra x'taħsbu eh, rappreżentanti tal-ESAs eh, tafu eh, x'ħajkunu l-impatti wara dħul fis-seħħ ta' miżuri ta' implementazzjoni. X'inhu huma l-femmet tagħkom fuq l-introduzzjoni ta' proċeduri ta' emergency break eh, li tati eh, li jassajsi anke l-Komissjoni biex b'mod temporanju eh, ċertu miżuri jitqedu on hold qabel ma jkun hemm reviżjoni tar-regola u kellha tal-miżura in kwestjoni. It-tieni mistoqsija hija li id-dinja tinbidel tant u anke l-industrija finanzjarja qed tadatta ruħa ma' ħafna żviluppi li jistaw ikunu eh, taxkiel taħt il password ta' fintech, eh, blockchain eh, hija l-iktar waħda li tafu bija, imma insomma hemm ħafna affarijiet oħra li qed jiġri ma nafx x'inhu huma l tagħkom fuq dak li qed jiġri fintech u kif aħna nistgħu nkunu kif intom tistgħu tilabur rwol ta' supervizjoni kif nistgħu kif dawn eh, it-tekniċi eh, u l-odod ġodda jistaw eh, ħafulkom il-ħidma tagħkom jew kella jgħinukom biex tindirizzaw iktar il-komplessità dejjem tikber tal dan is-settur ta' regolazzjoni finanzjarja. Grazzi ħafna. Ma jidix li hemm ħadd mill-gwe jew issa mill-ħodor is-Sur Gigo. Grazzi ħafna, President mill-ġdid grazzi illi ġejt tu għawnek pjaċir illi naraw eh, staff li kien mal-Parlament eh, Ewropew qed jiġi hawnhekk għal lisas għajsta jkun preċedent li estendi ruħu, imma apparti nixtieq nitkellem fuq ċerti punti nafu ħafna f'ħafna pajz għandna problemi bl-skadenzi illi ovvjament qed eh, joħloq inkwiet imma mżon li najdu illi jekk konna inqas taf dan konna nafuħ u il-gvernanza eh, tal-istruttura li tkun ila wis nafu u kol għanna bżon indirizzaw dawn l-aspetti u eh, l-Komissjoni meta tibda tippubblika il riżultati fil-Dropbox tagħha ta' riviżjoni ta' sistema tal-isa bżon tikkonsidra dawn l-aspetti jina nistana bil-ħerqa dil-publikazzjoni naf li tider fil-pjan ta' ħidma u la derba nkunu nistaw nirreflettu fuq il-problemi ta' gvernanza nistaw kol nitkellmu fuq kwistjoni tandom xaqsmu mal-gvernanza, mal-staffing, eccetera. Nixtieq nappoġġ dak li qalu l-kollegi mod partikolari il-mistoqsijiet u kummenti tas-Sinjura Beresh għax dan il-prassi ta' bundling huwa diffiċli wieħed jispjegaħ. Hawnhekk għandna limitazzjoni u anki l-kollega mill-ICP qal illi dan jillimita il-possibilitajiet ta' skrutinju ta' skrutinju għalina u iwassal għal iktar eh, nuqqas ta' sigurtà fuq is-swieq jekk il pakett kollu ta' regolamenti ehm, u standards delegati ikunu staġnati u dan limita rruħu għal ċerti partijiet u għalek miex ħaġa loġika għal-menu skonti. Tini punt nishtiq res attenzjoni ta'kom e, u għadajem il-kas u għandi esperienza u koll fil-qasam e, tal-eva illi dokumenti jiġu meta wieħed ċempel l-industrija imma ma kien ċemplu l-Komissjoni l vas le, u l dinja situazzjoni impossibli u sed kien kompli nressa dan il-punt fil-futur. Nixtieq nirringrazzja l-Sur Fakas illi se jiprofa jagħmel il- rendi pubbliku il-kontatti tal-lobbying u nixtieq insaqs l-lezma u li Ajopa jekk se jagħmlu l-istess u mhux ġifieri biss ta' tmexxija imma tal daw kollha li għandhom rwol fil-istituzzjonijiet tagħkom biex il-kuntatti tal-lobbying ikunu kollha trasparenti u dan għalmenu issowi xi ftit in-nuqqas ta' ugwaljanza u għandi mistoqsija oħra qabel ma nala ximdaqet għandi l-impressjoni li aħna fil-parlament namlu x-xol għandu għek teknikum, pero mbagħad teħita deċiżjoni tkun fuq livell globali. U għalhekk il-deċiżjoni tal fuq il-kapital tal-Komitat ta' Basel il għadu kemm sowa il-riskju minn 70% għal 40% u tfaddil għal Deutsche Bank ta' 1.7 miljun f'kapital, nixtieq inkun naf mill-leba kif ipparteċipaw f'dan ix-xogħol ġew ġejtu konsultati u għalhekk għaliex ma informawniex ex ante jekk intkom iddajfu l-impatt tal-leġislazzjoni tagħna b'mod tant drammatiku. Grazzi ħafna. Mux għet nara l-Sur Wolf ma nafx minn se jitkellem għall-INF għanna xi 5-6 minuti għal kaċ zijaj pala sessjoni. Sinjura Berex, jekk għandek l-axħar mistoqsija, jekk joġbok. Iva, qed tara President kenna l-ħin u grazzi ħafna illi eh, rikonoxxejt tal-fattu tajt niftit iktar ħin. Mela fil-konsultazzjoni din naraw illi waħda mid-diffikultajiet hija fuq il-livell 2 huma l-ek msejħin insiders li qegħdin madwar il-mejda. U l ekwilibru il stajna jkollna fuq livell ta' Parlament Ewropew tal-Kunsill fost l-Istati Membri b'xi mod jew ieħor Isu qed jiġi maqrud fuq level 2, naf li dan mhux lan għax lan huwa li tkunu fidili għal spirtu tal-level 1, ma meta żaminajna l-krips Aħna rajna u insistejna ħafna biex fuq livell tnejn intkom tikkonsultaw l-investituri za minn fadda l-konsumaturi għax jekk le qegħdin naraw il-bażi ta' konsultazzjon naturali se jkunu l-esperti tal-istati membri jew rappresentanti tal-industrija u għalek ir-riskju huwa nuqqas ta' ekwilibrju fuq dak li stajna jew xtaqna namlu fuq il-livell numru wieħed għal dawk li huma l-partit kollha interessati. U għalhekk x'tista' tajdinna fuq il-modus operandi tagħkom biex tiżguraw ruħkom il-konsultazzjonijiet tagħkom ikunu rappreżentattivi. U għalhekk jiena naf se tirrispondi u ta' tajd se tajd li ħadd jista' jrispondi għal ċerti mistoqsijiet ma x'imdaqqiet l ma jekk ma għiex ma nagħmluhomx naturalment hemm bżonn forsi inġaluhom jiġru. U għalhekk għandkom miżuri proċess kif aħna konna proponejna l fuq il-krips li biex torganizzaw panel ta' konsumaturi biex ikunu jistgħu jgħidu it-tip ta' eh, dak li jixtiequ jaqraw Wara kollox għax dan huwa lan ta' din il-ġislazzjoni partikolari. Grazzi ħafna, President. Piċir kbir lija, Sinjura Beres, hemm xi ħadd ieħor li huwa interessat li jitkellem matul din is-sessjoni ta' kaċ SEI għax le nati, nati il-kelma l-erba rappresentanti u nibda bil-rappresentant ta' l-ezma. Għanna xi 20 minuta, 25 minuta, ġifiri 5 minuti għal kull kellim bejbetu ieħor. Grazzi ħafna u grazzi ħafna lill-MEPs tal- kummenti interessanti it kritiċi imma kollox huwa pożittiv. Issa, għas-Sinjor Panova illi semmiti l-Parlament u għal-imsieħab naturali anki l-Kunsill u għalek nasib illi għanna bżon niprovaw nipromovu l-idea u nħedġu din l-idea l-mod kif il-Kunsill qed jaħdem u qed eh, jagħmel iskrutinju tiegħu huwa kompletament differenti mix-xogħol tal-awtoritajiet kompetenti fuq il-bord tas superviżuri U naħseb l-iktar ma naħdmu biex eh, nuru li dawnu ma soċ proċessi differenti kun favur kemm l-operaturi u kemm l-Kunsill. Dinja hija waħda mill-kwistjonijiet li aħna se nresqu fil-kuntest tax-xogħol tagħna issa Għadha mill-kwistjonijiet illi ħafna minnkom ressaqtu kien fuq il-bundling. Permettu li ngħid l-ewwel qabel kollox li ftehim istituzzjonali hemm rikonoxximenti li l-bundling huwa prassi li għandu xi ftit vantaġġi għax simplifika ir-regoli għal dawk illi għandhom bżonn jimplementawhom fil-prassi u għalhekk aħna narawha bħala element ta' simplifikazzjoni. U meta nipproponu il-bundling, ninformaw fuq l-intenzjoni tal-bundling u nisimaw jekk jekk hemm aċċessibilità tal-bundling. Tistgħu taraw illi dan limita l-possibilitajiet ta' oġġezzjonijiet imma jekk namlu bundling ta' dispożizzjonijiet differenti tista' wkoll tiġbru dispożizzjoni differenti u għalhekk il-bundling jista' jgħin jiżid u għalhekk eh, it-tnejn joddu. Fl-aħħar mill-aħħar naħseb dak li jgħod illi fil-bundling stess waħed loġiku ikun hemm għatta level 2 ikun aħjar u iktar fattibli mill-parteċipanti fuq is-suq. Waħda mill-kwistjonijiet li ġiet msemmija minn xi ħut minnkom kien fuq il-fatt li għandna bżonn nżommu ma' livell numru wieħed. Ma kif qalet Sinjura Beres huwa veru illi f'ċerti każijiet e, setat kienu wiesa ħafna u għalek l-intervent, l intervent jew Stephen kienet e, jagħmel referenza deċiżjonijiet li bil-fors kellhom jittieħdu għax il-mandat tant kien wiesa, allura kellhom xogħol differenti u diffiċli x'jagħmlu għal dawk li huma technical standards u l-level tekniku. Fuq il-consumer testing nixtieq ngħid li għamilna eh, consumer testing fuq il-crips u kien eh, interessanti ħafna u ta' minuzzjus ħafna. Dan il-proċess għaddej issa kemtejn tal-aħħar u żewġ aspetti fuq l-iskadenzi u għaveru illi fċerti każijiet aħna għana d-domin imma dan huwa dovut l-iktar għax nirreflettu ħafna fuq dawn l-standards nieħdu li il-żmien biex nikkonsultaw biex nirreflettu jew fl-interess tal-Unjoni u hemm tħassib x'imdaqqiet fuq l-impatt tar-relazzjonijiet fuq it-kabbir, hemm bżonn ikollha dawn affarijiet kollha f'moħħna. U parti minn dawn ir-riflessjonijiet jinvolvu wkoll illi nikonsultaw ma'kom, ma' u nisimawkom u kif ukoll ma' l-istat membri fil-Kunsill u wismin li din nużaw biex niżguraw illi għanna veduta komuni fil-proċess forsi mhux l-iktar periodi trasparenti, forsi anki mhux ċerti, forsi wasanna biex nemendu test u nibatuh lura waħda mill-possibilitajiet previsti mir-regolament u f'każijiet oħra forsi jista' jinvolvi tipi oħra ta' diskussjoni u għalhekk hemm ħafna possibiltajiet f'din leġiżlazzjoni biex nadottaw jew namendaw imma nipprovaw namlu b'mod informali biex hekk nkunu nistgħu nifmu it-ħassib naħa tal-Kunsill Fl-aħħar mill-aħħar fuq il-mistoqsija ta' Sur Giggled fuq ir-reviżjoni pubblikajna reviżjoni minuzzjuża ħafna fuq l-2014 u iktar ta' din is-sena seġu lura b'white paper illi tifoka fuq il-gvernanza. ħafna mill-esperjenza ta' din is-sena hija fuq l-implementazzjoni ta' miżur ta' level 2 u tkun tajnuna u kol għalina biex ines u l-idejat għal diskussjoni tajjeb wisq. Ina mandiġ data preċiża, forsi t-tini u t-tret kwart ta' din is-sena. Thank you for uh, Esma, Mr. Uh, Major. Grazie ħafna għall-Esma, Sur Major. Grazie ħafna għal dawn il-kommenti kostruttivi minnaħat tal-membri tal-Likon. Hemm ħafna kwistjonijiet imma se nipprova nilimita ruħi għal sitt minuti. U bat ovvjament hemm żewġ kollegi l-oħra jistgħu jirrispondu. Issa fuq il-konsistenza bejn level wieħed u level tnejn naħseb ġi spjegat sew illi x'imdaqiet eh, mbagħtu biex nifmu eżatt dak li eh, kien suġġett taftejn fuq livell wieħed. Niżgurakom li aħna brida tajba dejjem nipprovaw insegu il-livell wieħed bla dubju ta' xejn fuq ir-rwol ta' trialogi jiena kont eh, frank ma'kom xatt li hemm diskussjoni fuq il-miżuri adattati u naf tħassib tkunu parti mit-trialogu ma forsi hemm mezzi miżuri biex nifmu l-proċess kollu kemmu. Għax struttura esistenti jemson tiġi rispettata, ġifiri mux biex inkunu parteċipanti ma biex nifmu aħjar u li konna informazzjoni aġġornata fuq dan il-proċess. Fuq numru ta' kwistjonijiet oħra, fuq il-konsekwenzi mhux anticipati, dak li għanna huma standards tekniċi għax hemm il-possibilità li jiġu aġġustati iktar bħeffa mid-direttivi u għalhekk aħna se nirrevedu dawn standards tekniċi li ħriġna li ġi adottati, naraw l-impatt tagħhom fuq is-swieq u fl-istess waqt għadna fil-passat li f'ċerti każijiet anki standard tekniku għax jitlob sena biex jiġi adottat u finalizzat għal ċerti deċiżjonijiet illi għandhom qafas ta' standard tekniku anki forsi id-disa xhur mhux biżejjed. U għadna li ċerti minn dawn id-deċiżjonijiet tal-Center Clearing Decisions jew il-ħtiċijiet ta' ta' trading għandhom bżonn ikunu deċiżjoni ta' ta' supervizjoni u mhux ta' standard tekniku. Fuq il-MIFID 2 u s-sistema ta' trasparenza jina konvinti li technical standards li tajna li l-Komissjoni u ma standards tajbin ħafna għawijin nifmu il-tħassib fuq il-likwidità bħala strumenti ma fl-istess waqt aħna nsegwu l-intenzjoniet tal-kolleġislaturi biex parti mill dawn is-swieq ikunu iktar ta' titoli ikunu iktar trasparenti b'din kalibrazzjoni wasalna l-5% li jkunu suġġetti għal kriterji ta' trasparenza u lek nirrekomendaw li l-Kummissjoni taċċetta l-standard kif inhu ma jekk jistiequ ibidluh hemm trajettorja ċara ħafna fir-regoli ta' twaqqif u stall il-Kummissjoni hija l-possibilità tagħhom illi jbidluhom dan jidher fir-regolament u mbagħad wara nistgħu nagħtu seta' tal-opinjoni fuq din il-bidla. Fadak li huwa l-bilanċ tal-partit kollha interessati u r-reazzjonijiet li qed niċċevu mill-partit interessati aħna nkonxi kollha tal-fatt li l-industrija qed tiġi iktar finanzjata sew, iktar organizzata sew, so, il-prezenza tagħha fil-konsultazzjoni tal-partit kollha interessati xifri hemm l-obbligu tagħna bħala regolaturi biex eh, nikkomunikaw u eh, nintaqgħu mal-rappreżentanti tal-konsumaturi mod kif għamilna ek kien jek taraw il-grupp tal-konsumaturi tagħna kien hemm tentattiv fil-kriterji eżistenti biex ikun hemm kemm jista' jkun rappreżentanza eh, mill-investituri tal-bija tal-imnut pereżempju u minnaħa tal-konsumaturi fuq il-kwistjoni ta' fintech għedin segwa minn rib ħafna aħna ma' żewġ leza soħra diġa bdejna konsultazzjoni fuq il-pariri kif ukoll l-esma reċentement konsultatu kol fil blockchain technology biex tara minn banda waħda ir-riski ma mill banda l-oħra kol benefiċċji a settur finanzjarju. Issa fuq il-leaks nista' ngħid biss Rina disappuntat ħafna fuq dawn il-leaks għall-industrija illi jimmanaw il-modelli għanna attualment. Iġifiri nkom tlabtu għal iktar informazzjoni u nifem illi dan joħloq problema ħabba l assimetrija ma' dokumenti tal-istaff li huma konfidenzjali u mbagħad jiġu eh, ovvjament maħruġin barra mill-lesma, barra mill-bord. mill lesma barra mill bord għanna arranġamenti ta' riservatezza u il-membri individuali tal-bord ta' dejjem jiffirmaw dan il-ftejjin fuq il-riservatezza u hemm regoli wkoll ċari għall istaff tal izma U reċentement kellna każ kol fejn identifikajna min kien ħarġ bid-dokumenti u il- Eh, membru ta' bord tal-autorità kompetenti ġi msemmi kif ukoll identifikat u saqsejna lil dan il-membru tal-bord biex ikun hemm investigazzjoni. Issa dik li għat trasparenza u eh, flaqat mal-industrija mal-partit kollha interessati l-ewwel qabel kollox huwa ċar li aħna trasparenti 100% fuq l-interazzjonijiet tas-senior management, il-direttur eżekuttiv u l-president Mbagħad hemm politika ta' konflitt ta' interess għax il-membri kollha tal-istaff tal eżma kif ukoll tal-awtoritajiet l-oħrajn huma suġġett għal politika ta' konflitt ta' interess u dan huwa mitlub ukoll mill-istaff u nixtieq nenfasizza illi l-istaff ta' leżma m'għandux il-poter illi kollu vot, il-President m'għandux laqas vot fuq il-bord u deċiżjonijiet fl-aħħar mill-aħħar jittieħdu membri tal-bord kif ukoll mill-Kummissjoni u għalhekk jekk taraw din tip ta' kwistjoni għandkom bżonn taraw l-proporzjonalità f'dan l-istadju ma nasibx li hemm kriterju bħal dan la għall-Kummissjoni u la għall-awtorità kompetenti u għalhekk naħseb illi għandna bżonn nikkonsidraw ir-risorsi fuqhom li hemm bżonn u kif kont qed ngħid aħna trasparenti fuq il-livell ta' President u ta' Direttur Eżekutiv. Grazzi ħafna. Issa għal IBA. Is-Sur Farkas, grazzi ħafna. President u grazzi ħafna ziz membri tal-Komitatu din l-opportunità biex nirrisponda mistoqsijiet ta'kom jena sena nipprova nifoka fuq n-numru ta' dawn il-mistoqsijiet li ġew indirizzati għalina l-koll jew sempliċement għalina. U nixtieq nirrifletti l-ewwel net fuq il-ħtieġa għal koordinazzjoni transsettorjali illi tqajmet din il-kwistjoni imposta interventi l-ewwel net fuq dan is-suġġett naħseb naqblu ma' nozzjoni li din il-koordinazzjoni hemm bżonn tiġi mtejba Aħna dejjem nitkellmu l-imsieħ l-oħra ta' l-liża mod formali u informali mhux biss fuq kwistjonijiet li jiġu bħala mandat tal-prodotti konġunti imma fuq kwistjonijiet oħra fejn hemm eh, forsi xi xogħol doppju jew affarijiet simili. Għandna skambji informali fuq livell tekniku kif ukoll fuq livell ta' ġestjoni da għaddej ħin kollu u nitolbu l-servizz tal-Kummissjoni biex itejbu l-koordinazzjoni interna bejn il-files transitorjali u għalek għanna nappoġġaw so il ħtieġa illi intejbu l-operat. Issa fuq it-tieni punt nixtieq nagħmel kumment fil-sarija tal-ftuħ ta' Stephen semmejna l-possibilità potenzjali illi ninvolvu li ftit iktar fuq il-proċess ta' livell wieħed għal skop illi hekk ikon nifmu aħjar in-natura u l-isfond tal-kompromessi politiċi jew l-intenzjonijiet politiċi fit-test tal-livell wieħed. Il-kumenti għaj jkun li kiku illi L-intenzjoni ma kienx involviment formali f'dan il-proċess għax aħna nifmu l-struttura istituzzjonali ta' leġislazzjoni ta' livell wieħed, imma dak li xtaqna nfissru u dak li tinfittxu huwa l-possibilità illi insiru osservaturi fuq il-level eh, okkazjonali meta jkun hemm eh, l-iktar negozjati diffiċli fuq il-parti tal-aħħar tal-level numru wieħed biex hekk aħna nifmu eżatt eżatt il-mandat politiku il-mandat li nirċevu x'jistennew minna ġifieri niksbu. Umbat il-tillet punt nixtieq nirrifletti fuq dwar relatat ma' trasparenza u naħseb Steven deġa sema bosta punti l-ewwel net meta nagħmlu Eh, konsultazzjonijiet pubbliċi nippubblikaw il-kontribuzzjoni industrijali bċerta dettall wara kull proċess ta' konsultazzjoni skont il-prassi Ewropej u fil-gruppi tal-partijiet interessati kif nafu il-kol hemm varjetà sħiħa ta' rappresentanti li huma partit kollha interessati anke tal-industrija li jiġu prezentati u għalhekk l-inputs li jiġu nistgħu identifikawhom Aħna pama kif qal is-sur Gigold aħna ovvjament impenjati ħafna dal-impatt anke fuq livell tal-istaff wara l-ewwel kwart u aħna qed impenjati wkoll biex niddiskutu il-politiki ewlenin ma' rapporters, ma' shallow rapporters, jew ma' membri individwali tal-kumitat biex nagħtu iktar trasparenza lil kumitat u nagħmlu l-istess mal-Kunsill permezz tal-laqa tal-MFC u fuq il-leaks għanna u kol ftejim ta' riservatezza minnaħa tal-staff kollu kif ukoll tal-membri tal-bod biex dokumenti jibqaw konfidenzjali jina eh, naqbel konna dispettati pal ma kien Steven anki meta id-dokumenti joħorġu barra l-industrija x'mdaqqiet anki għal-mezzi tax-xandin u qed nipprovaw nillimitaw it-qassim ta' dawn id-dokumenti imma għanna bżon nifmu illi s-soltu tqasim ikun wiesa ħafna qabel laqat speċifiċi. U għallek dinja kwistjoni illi dejjem ta' tħassib għalina nippruvaw nitrattawa. Kien hemm punt ieħor mis-Sur Gigold fuq il-proċess globali, il-proċess ta' Basilea u kollegi oħra għandhom proċessi oħra fuq is-swieq. Dan il-proċess però ta' Basilea il-membri sħaħ tal-Komitat tal-Basilea u ma l-ICB, l-ISM u disa stati tal-Europa u għalek aħna għedin emmek pala osservaturi u involuti u kol fuq il-diskussjoniet fuq il-level tekniku u għalek għedin emmek prezenti pala osservaturi madwar il-mejda. Inti semmejt mod speċifiku il-revizjoni fundamentali ta' trading book, li kien wieħed mill-proċessi l-iktar twal fil-qafas ta' Basilea għaddew snin qabel ma wasanna l-konklużjoni aħħarija u monitorat monitorajna dan il-proċess, ħadna parti, ċejna konsultati, għamilna valutazzjoni tal-impatt u dak li nista' ngħidilkom huwa li d-dokument aħħari li ġie adottat u pubblikat ovvjament se jkun suġġett għal proċessi leġislativi ta' kull ġurisdizzjoni madwar id-dinja biex hekk ikun hemm skrutinju b'saħħtu fl-Ewropa wkoll għal dan il-proċess. Nista' ngħid ukoll għax ovvjament il-kwistjoni relatata għal meta l-leġislaturi jistgħu jkunu iktar involuti b'mod attiv aħna lesti biex nimpenjaw ruħna iktar mal-Parlament Ewropew fuq files illi se narawhom fil-futur f'dawn l-entitajiet tekniċi mħabba r-reviżjoni. Fuq il-fintech l-aħħar punt. Doing Fil-fatt aħna qed nagħmlu sforzu simili bejnietna bejn essays qed għadna għandna attivitajiet fl-imkien konġunti u għandna wkoll rapport eh, dettaljat li intom stajtu tħarsu leħ fuq il-muniti virtuali u r-riski marbuta mal-muniti virtuali li li li eh, l-BA publikat il-sena li għaddit u li kiseb ħafna attenzjoni inkluż mill-autoritajiet eh, involuti. Eh, emmek isna ir-riski iżda qed inqisu wkoll opportunitajiet li tista' ġib maħaddi l-innovazzjoni. Grazzi ħafna finalment għalla jopa s-sur Montalvo. Grazzi, permettuli li nibda billi nitkellem u nirringrazzjakom għal kooperazzjoni tagħna tul dawn l-aħħar ħames snin. Illum qed nitkellmu fuq l-atti delegati u l-istandards tekniċi u jiena niftakar eh, li fl-2009-2010 iddiskutejna flimkien fuq l-ewwel proposta u xkellhom ikunu ir-ruoli differenti tal partijiet eh, involuti, emmek ridna niskuraw illi ikollna l-menu il-test li l-lum għanna fidejna. L-lum għet nitkelmu fuq eh, ir-rol tekniku li għandhom li essays. Eh, dawn huma korpi illi huma interessati mill-aspet l-aktar tekniku. Rigward il-mistoqsijiet li intom għamiltulna u Sur Major fil-fat diġa tkellem fissem it-tlet ESAs u għalek skużawni ma nitkellimx fuq l-aspetti kollha, però permettuli illi nibda eh, fuq il-numru tal-linji gwida. Għawak nista' noqgħod eh, nsemmi u noqgħod nidħol fid-dettall u nsemmi kulħadd bismu, però aħna hemm ċerta aspetti illi jisqu fuq l-faċilitazzjoni ta' dan l-aspet billi niġbru kollox fl-imkien u jkollok test wieħed ninnaqsu l-inċentivazzjoni ek nkunu qed nonqsu milli niċċentivaw il-persuni. Rigward l-inni gwida, għawek naħseb illi kienem ċerta sbalji li saru, pero il- l-intenzjoni prinċipali kienet waħda pozittiva. Jekk qed is test fil-kuntest xiera, allura isu li għandek illi għandek ċerta konverġenza ukoll. Barra minn hekk hemm ukoll kwistjoni ta' lanijiet tagħna li qed nippruvaw nagħmlu huma żewġ aspetti. L-ewwel illi nam nieħdu deċiżjonijiet informati permezz ta' valutazzjoni tal-impatt b'saħħithom U t-tini, u għawek il-Parlament Ewropew appoġġana ħafna, ikollna il-persun, laqwa persuni involuti f'dan il-teħid eh, ta' deċizjonijiet, għalix għawek il-deċizjoni tuma ta' natura teknika. Issa nixtieq nitkellem dwar il-konsultazzjoni PRIPS. Naħseb illi dan huwa eżempju eċċellenti fl-opinjoni tiegħi l-aqwa eżempju ta' kif kooperazzjoni tajba s-seħ fuq livell tal isas Aħna bdejna minn diversi punti ta' tlu, eh, realtajiet differenti, pero kellna għan l-istess il-intejbu il-situazzjoni għal konsumaturi tagħna. U bekk ħdimna b'mod koordinat wasalna riżultat pożittiv dan jorbot nanka mal konsultazzjonijiet. Mux biss aħna minna zewċ konsultazzjonijiet fuq livell ta' PRIPS, iżda kena kolla ta' ta' natura ad hoc u fil-fatt propju l-ġimgħa li għaddiet eh, fil-kwartier ġenerali ġewwa Frankfurt tal-Ewpa emmek kellna anka dialogu ma' dawn il-konsumaturi u l-nexxina naslu għal riżultat bilanċat ekwilibrat bejn l-industrija u l-akkademja, l-konsumaturi, etc. Il-tejim eh, mhuwiex l-ideali iżda naħseb li mixin fid-direzzjoni tajba. Barra minn hekk uh, uh, nisħaq fuq l-użu tad-data li qed nagħmlu minnu aħna u l-użu tal-IT u ta' data minnaħa tal-industrija. Rigward dan l-aspett, nafu li l-parteċipazzjoni tal-industrija hija kruċjali għaliex eh, partikolarment f'ċert aspetti bħal pereżempju l-assikurazzjoni tas-saħħa. Rigward l-użu li namlu aħna mid-data u l-IT dan jorbot ħafna ma' risorsi, il-kapaċitajiet, l-spejjes u koll, pero hemm elementi uħor, l-opportunitajiet. Rigward il-rabtiet u l-izvelar tal-formazzjoni, surgi Goals, inti tlabt, inti semmejt fatti li intom tutolbuna dokumenti u aħna ma natuhomx dawn id-dokumenti. Jena naħseb illi dan u aspet pozittiv fuq il-ħidma tal-Ejopa li aħna mhux biss mhux qed ngħaddu id-dokumenti lilkom iżda l-dokumenti mhux qed ngħadduhom lil ħadd. Sir Kikos jinterrompi u jgħid li aħna mhux qed nitolbu dokumenti illi mhumiex permessi li jiġu moddi għalilna. U jkompli s-sur Montalva Rebelta. Iva, aħna eh, dwar dan l-isfelar kif edna l-istess palma jiġri peħdan l-ezma fl-Ejopa aħna namlu zvelar tal-minuti, tal-qat, u aħna l-estu kol li naqsmu ma'kom u namlu valutazzjoni ta' li ma' tip ta' iktar dokumenti kunu nistaw naqsmu ma'kom. Grazzi ħafna għal dawn it-tweġibiet minn naħa ta' diversi essays. Dan jikonkludi li dan il-punt tana, ta dan il-punt fuq l-agenda tana u m'għandix dubju illi ser jkollna dibattiti ta' dan it-tip fil-ġejjieni flimkien ma'kom u ma' rappreżentanti oħra tal-organizzazzjonijiet tagħkom. Issa ngħaddu għas-sitt punt fuq l-aġenda tagħna il-starriċ annwali fuq it-kabbir l-axħar starriċ propona li aħna nifukaw fuq il-prioritajiet bħal per li jisiru riformi strutturali u investiment fl-Europa, li kunem politiki strutturali kif suppost ħafna uh, emendi tresqu mill membri fil-fatt il-fuq minn 470 emenda tresqu u diġa saru xi laqat u żewġ laqat oħra bejn ix-shadow rapporters huma pjanati għal ġimgħa dieħla. Issa għandna dispożizzjoni tagħna uh, eh, 50 minuta, però naddim l-ewwel il-kelma lis-Sinjura Rodriguez biex tintroduċi s-suġġett. Grazzi ħafna, Sur President Iva, bla dubju, aħna diġa mixin ġmilu fil-ħidma tagħna mal-Shadow Rapporters u irridu nikkonsidraw ukoll dawk l-emendi li ġew preżentati lilna illi kifet inti huma ta' numru kbir ħafna dan juru li hemm interess kbir min-naħa tal-Komitat biex jindirizza din il-kwistjoni. Kif tafu ninsabu f'kuntest speċjali partikolari fl-Ewropa qed nittrattaw din il-kriżi fuq livelli differenti u għalhekk iridu niskuraw li jkun hemm uh, rkupru bilanċat u b'saħħtu. Għalhekk il-Parlament Ewropew għandu responsabilità speċjali illi jizviluppa u jipprezenta l-eżitu ċar rigward dan l-istħarriċ annwali fuq it-kabir u nizguraw illi issir eh, irkupru il-bilanċat kif suppost. Fil-fatt, eh, ġew saru tlet rapporti tajbin ħafna fuq l-istħarriċ annwali fuq it kabir u eh, wieħed minnhom ser ikun adottat anke mill-Kumitat Ikon. Aħna nħossu illi tul is-semestru Ewropew, il-Parlament Ewropew għandu is-saħħa dak li rwol tiegħu. U fil-fatt aħna diġà qed eh, nimxu l qudiem fuq dan l-aspett. Propju għaliex għall-ewwel darba il-Parlament seta' jesprimi tħassib tiegħu fismieħ fil-plenarja hawnhekk fi Brussell qabel ma il-Kummissjoni adottat il-pakket fuq l-istħarriċ annwali għat kabbir. Il-progress ksibniħu kol meta l-President tal-Eurogrupp eh, ġija wakfosna biex jisma tħassib tana bħala Parlament Ewropew. U issa għanna nippreżentaw dan il-rapport ħafna qabel il-Kunsill tar-Rebbija biex nizguraw li l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew titqis aktar fid-deċiżjoni ħarja li tittieħed. Issa nixtieq nisħaq fuq eh, l-elementi prinċipali illi qed jiġu diskussi max-shadow rapporters. U anka tħassib prinċipali tiegħi l-ewwel huwa rigward il-taħlita ta' politiki. Għaliex is-sena li għaddit tajna definizzjoni aħjar ta' din it-taħlita li tinkludi anka il-konsolidazzjoni fiskali u jidrilna li din it-taħlita ta' politika għada tajba, għada tot. Pero nħossu kol illi għanna natu aktar attenzjoni għarwol ta' domanda domestika. Għalix din id-domanda hija importanti biex toħloq opportunitajiet tal investiment biex tuża blaqwa mod possibbli suq uniku, iżda anka għalix l-outlook globali miex daqseg pozittiva għal din is-sena palma jaf kulħadd, walek iridu nam nikkompensaw għal din l-outlook negattiva billi nqisu iktar dimensjoni domestika. Għalhekk eh, biex barra minn hekk irridu nkomplu niskuraw illi l-ekonomija Ewropea tibqa' fuq saqajja. Issa, rigward l-investiment. Għawak kiridu noqodu attenti rigward il-bżon illi nużaw aħjar il-pjan ta' investiment Ewropew u l-FC skont il prioritajt strateġiċi ta' dan il-pjan ta' investiment illi fil-fatt huma konformi mal-prioritajiet tal-Istrateġija Ewropa 2020. Barra minn hekk iridu niskuraw illi l-fondi strutturali ikunu aktar konformi ma dawn il-prioritajiet Ewropej, pero ħafna jiddependi fuq il-mod kif is-sistema finanzjarja ser taħdem. Walek nħossu li huwa importanti illi inkomplu bitlestija tal-Unjoni eh, Bankarja u Monetarja. Fuq ir-riformi, mm, dwar dan ngħidu li hemm bżonn nikkonsidraw serje ta' riformi strutturali li jorbtu mal-kwistjonijiet eh, ta' pensjoni, l-R&D, il-ġbir ta' taxxi, etc. Unħossu illi dawn ir-riformi għanna nifukaw fuqom fil- għanna nifukaw fuqom il-bordijiet eh, ġodda għal kompetittività strument ġdijt li għeti proponilna l komissjoni Ewropea dan. Issa rigward il-konsolidazzjoni fiskali, aħna rridu nisqu fuq il-responsabilità finanzjarja u narfu illi xi stati membri għat għandhom livelli għolja ħafna ta' dejn pubbliku, jiġifieri dan għadu iħassibna Dan ifisser ukoll illi hemm bżonn inkomplu nisħu fuq eh, il-sforzi għal konsolidazzjoni fiskali iżda fatturi ieħor biex innaqsu dan il-pis huwa billi nrawmu it-kabbir u l-investiment. U għalhekk infakru li teżisti komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-istabilità tal-patt ta' tkabbir Barra minnek dan l-aspet jista' jintuża biex jindirizza ċerta sfidi li jeżistu fostom dik illi qed tinqala minħabba l-kriżi ta' rifuġjati. Barra minn hekk irridu inqisu anka sitwazzjoni fiż-żona euro minħabba illi dinja waħda mill-ikbar innovazzjonijiet li qed tiġi preżentata lilna. Aħna nħossu li d-żona euro titqis bħala entità ekonomika minħabba l-impatt globali ekonomiku tagħha iżda anka għaliex hemm ħafna interdependenzi fuq bejn l-istati membri illi ovvjament jiddependu minn xulxin. Iva wa minnu rridu nqisu l-aggregate fiscal stance għal diversi raġunijiet. L-ewwel raġuni biex namlu valutazzjoni tal-politiki fiskali fiż-żona euro biex nisguraw li dawn ikunu konformi ma' responsabilità fiskali u l-appoċ għal tkabbir li hemm bżonn. Tieni għaliex hemm bżonn illi naraw x'inhi il- differenzi, diskrepanzi fl-investimenti li jeżistu fil-żona euro u rridu naraw kif nistaw innaqsu dawn id-diskrepanzi billi kunem iktar sforzi minnaħa tal-istati membri. Umbat irridu norganizzaw irwieħna biex niddiskutu kif nistaw eh, kif jista' jkun hemm iktar konverġenza fiż-żona euro u hemm bżonn ikun hemm diskussjoni dwar kif neliminaw l-iżbilanċi makroekonomiċi għaliex dawn huma żgħar però għadhom jeżistu huma preżenti u dawn ħasbuna. Propri dwar dan qed ikollna ser ikollna għadajin anzi b'diskussjonijiet ma' shadow rapporters għalix fil-fat hemm żewġ modi kif tnaqqas dawn l iżbilanċi makroekonomiċi. L-ewwel billi nitolbu lil dawn il-pajjiżi li jinsabu f'deficit billi inaqsu il-pagi tagħhom u ikunem devalwazzjoni interna biex bekk jiġifieri jimportaw inqas. Iżda l-eżitu ta' dan ikun illi dan qed ixekkel l-irkupru ġenerali fl-Ewropa. Għalhekk irridu nikkonsidraw direzzjoni oħra biex innaqsu dawn l-isbilanċi makroekonomiċi u dan għandu jkun bbażat fuq l-isforz li jsir minnaħa dawn il-pajjiżi li jisabu f'deficit illi jridu jisiru aktar kompetittivi u għanna namlu il-riformi li hemm bżonn f'dawn l-istati membri, però mill-banda l-oħra jridu nitolbu lil dawk il-pajjiżi li għandhom surplus estern ikbar sabiex jikontribwixxu ma wkoll. Li fisser huwa li dawn l-istati membri e, jixprunaw domanda domestika billi anka ikollhom pagi aktar oljin u anka iktar produttività. Jidrilna illi din hija diskussjoni importanti ħafna u għalhekk hemm bżonn illi nidħlu aktar fil-font ta' dan il-sarriċ annwali fuq it-kabbir u l-aħħar fuq il-governanza għaliex aħna adottajna pożizzjoni pal parlament Ewropew illi tistabilixxi ftehim interistituzzjonali fuq is-semestru Ewropew. Insaħħu r-wol tal-Parlament Ewropew. Dan għal-Parlament Ewropew ifisser li kollu pożizzjoni ċara fuq uh, deċiżjoni aħarija f'dan il-Kunsill u anka għal Kunsill Ewropew ifisser li jkun hemm iktar interazzjoni bej il-Kunsill u l-Kummissjoni u ovvjament il-Parlament. Għalhekk jina nibqa pozittiva naħseb li nistgħu nfasslu rapport pozittiv, però għatem ħafna x'wieħed jagħmel ma' shadow rapporters u naħseb illi tkun utli illi nismaw lilhom u l membri oħra tal-kumitat fuq dawn il-kwistjoni. Dak kollox minna ħatijaj, grazzi. Grazzi. Jina qed nitkellem fissa Mr. Ferber għal PPE, nixtieq nirringrazzja l sinjura Eh, għal rapport tagħha u għawek ser nkun qed nitkellem dwar ċerta aspetti li interessaw liktar l PPE. Għalkemm il-rapport, la bozz ta' rapport kien wieħed raġonevoli, però is-sezzjoni dwar iż-żona euro hija sezzjoni ma tantx qed toġobna. Min banda il-rapport jenfasizza il-kustjoni tal-surpluses fil- kontit kurrenti, pero jpoġġuhom f'dawn daqsxejn negattiv. Aħna mill-banda l-oħra bħala PPS ħaqna l-iktar fuq l-aspetti pożittivi marbuta mal, mal ma din il-katina. Barra minnek, il-rapport id żon il-fiscal, il-fiscal stance bħala, eh, pero aħna qed inqisuh bħala mod kif il-pajjiżi mhux qed jirrispettaw l-SGP. Il-PPE rrit jiżgura illi kull stat membru irrit jindirizza personalment il-problemi marbuta ma' deficit. Barra minn hekk qed in fuq ċerta aspetti uh, aħna nixtiequ nisqu fuq konverġenza lejn il-best performance barra minn hekk hemm l-intenzjoni li ndaħlu indikaturi addizzjonali dan uh, forsi jista' jirriskja li naqqas l-attenzjoni li aħna nagħtu lil kompetittività u jekk jeżistu, jekk ċerta indikaturi soċjali ta' dan it-tip ikunu inklużi, allura rridu niżguraw illi kollhom l-istess status bħal indikaturi oħrajn u jippermettu illi jixprunaw reviżjoni aktar fil-font. Prioritet oħra tagħna huma l-enfasi li aħna nixtiequ nitfgħu fuq erba' punti oħra waħda il-problema ta' ċerta pajjiżi li mhux qed tkunu konformi ma' l-SGP. Dan din il-problema trid tingħata aktar importanza barra minn hekk hemm ċerta pajjiżi li għandhom tkabbir ta' 0% minħabba l-implementazzjoni ta' riformi strutturali dan din il-problema mhux qed tiġi indirizzata f'dan ir-rapport. Barra minn hekk hemm ħafna stati membri li mhux qed jirnexxielhom jissodisfaw il-CSRs rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-Istati membri. Barra minn hekk mkoll problema tal-produttività bħala tisħiħ il-produttività u t-tisħiħ tagħha illi hija l-għan prinċipali tas semestru Ewropew li mhux qed tiġi indirizzata f'dan ir-rapport u shadow rapporter tagħna ukoll waqt il-laqgħa ta' shadows saħa fuq eh, ċerta amendi li ġew prezentati mill-Aldew, mill-ICR, però uħut minn dawn l-amendi li ġew inklużi uh, fil- li ġew inklużi bħala fit-testa kompromess mill-SND imorru kontra l-ispirtu ta' dan ir-rapport. U sfortunatament dawn il-lemendi li ġew imresqa mill-alde u mill-ICR ġew imfassla mill-ġdid b'tali mod maniera li jerġgħu jirriflettu l-pożizzjoni tal-SD. Għalhekk biex nikonkludi nistenna li jkun hemm attitudni pożittiva u kooperazzjoni fil-ġranet illi ġejjin u shadow rapporter biħsibu illi iżom mal-iskadenza tal-emendi wkoll. Grazzi għall-sijar issa il-kollega tagħna ma setax tkun hawnhekk prezenti u lanqas ma seta' jkun prezenti eh, preżenti ir tal-ISR mela ngħaddu għal-rappresentanti tal gwe Grazzi, Sur President. Eċa taw rapporter tagħna wkoll eh, mhux hawn prezenti. Allura qed noħodlu postu nixtieq nirringrazzja Senjura Rodriguez għal-ħidma li wetqet kif ukoll għall-preżentazzjoni ta' dan ir-rapport. Il-kritika u l-oġġezzjoni li aħna minna fuq is-semestru Ewropew kif ukoll fuq il-proposti tal-Kommissjoni ta' fuqhom diġà dak li nixtieq ngħid l istadju huwa xirritu nbidlu biex nkunu iktar pozittiv fil-messaġġ tagħna. Huwa minnu naqbel eh, ma' Senjora Rodriguez illi eh, neħtieġu eh, tkabbir iktar b'saħħtu dak li għannu bħalissa huwa tkabbir bla saħħa mhux li ma offrix ċertezza nafu x'kienet il-politika li ġiet adottata sissa, li mhijiex tajba, mhijiex biżejjed u allura hemm bżonn illi nbidlu eh, l-linji ta' politika tagħna. Rridu eh, nitbedu eh, mid-dogma li għandna ta' serita mhix f'direzzjoni waħda, ma ġabitx investiment, anzi naqsitu. U nafu li l-Ewropa għanda ekonomija li hija ferm għar minn dik eh, tal-Istati Uniti u għanna inqas eh, u koaljanza, iktar qat. Eh. U nista' nibqa' sejjer. Naħseb li l-Parlament Ewropew għalhekk għandu jkun iktar u iktar involut fuq kif dawn uh, il-linji ta' politika Ewropej jiġu nfasla, rridu nħarsu iktar lejn l-iżvilupp, ikunu iktar flessibli eh, biex ikun iktar tkabbiru, iktar investimenti. Rrid ngħid ukoll illi dak li dak li għandu xaqsam mal-Unjoni Banka, ma rena xejn fuq telet pilastru, e, ġifiri e, European Deposit Guarantee Scheme, skema ta' garanzija ta' depositi, e, din hija xi ħaġa ma nistgħux naddu mingħajra, mhux biss segurità illi u serħan il-moħħ ħatati il-depozitarji ma' wkoll li hija sinjal ta' tkabbir Punti ieħor li xtaqt nitkellem dwaru il kriz ta' refuġjati li ċertament li eh, għandan pat fuq eh, il-politika ekonomija hemm min qed jgħid eh, daqshekk Schengen. Hemm qed titkellem dwar minn Schengen hemm min qed jgħid ħafna affarijiet. Jiena naħseb illi minn Schengen tfisser zero Schengen. Naħseb li l-fat li neħu Schengen mux biss ħażina għad-demokrazija, mux biss ifisser li nkunu eh, morna l-ura flok il-qoddim. U koll il-fat li eh, naħseb eh, huwa messaġġ ħażin tal-Istati membri u messaġġ ta' Ewropa għal kart. Iva, meta mm, Meta nitkellmu fuq il-fondi tajjeb tajjeb wis irridu iridu Ewropa, eh, meta nitkellmu fuq eh, kif eh, l-istituzzjonijiet jidjarawha flimkien tajjeb wis imma mbagħad meta nitkellmu fuq il-kriżi daqshekk. Rridu naħseb nikkonsidraw l-possibilità li ċertu pajjiżi għandhom eh, għandhom ċertu spejjeż eh, miżjuda minħabba din il-kriżi u dan huwa l-każ eh, ta' pajjiżi fejn għandek 85% ta' dawk li deħlin. Naħseb dan għandna konsidrawh fir-regoli ta' deficit fiskali, barra minn hekk naħseb li hawnhekk ma nix naħarsu biss lejn il-pajjiżi li għandhom deficits zbilanċi fil-deficit, imma u koll dawk illi għandhom u koll eh, zbilanċi fil-surpluses, eh, Sur Gigal. l għannet eh, nishtiq niskużaru ruħi ma' shadow, pero nishtiq imur l għura għal-messagġi għawlenin tal-report, grazzi, ibda biex, l-rapporter Rodriguez għal kooperazzjoni tajba li kien hemm sissa. Xi kummenti minnaħa tiegħi eh, għamilna numru ta' emendi fejn eh, nitolbu għal strateġija favur l-ambjent eh, f'dan is-semestru Ewropew din mhijiex sempliċement pożizzjoni tal-ħodar imija xi ħaġa li tejjeb il-konsistenza ta' semestru Ewropew u l-istrateġija kollha kemm hija. Prezentament eh, memx din il-konsistenza minħabba l-fat eh, li l itenni eh, itenni l-Komissjoni ħatamel l-aħjar strategija l-aħjar implementazzjoni tal-istrategija 2020 anke fil-kontest ta' semestru Ewropew u li fl-aħħar semestru Ewropew kien hemm rekomendazzjonijiet kollha fuq reformi fiskali li twaqqaw Pero Ewropa li tuża r rizorsi tagħha b'mod effiċjenti eh, u l-punti kollha ambjentali eh, twaqqaw iżda narfu li dawn huma importanti eh, fil-fatt hemm rakkomandazzjonijiet ta' 23 għal 23 stat membru biex jikkonsidraw shift fiskali hemm oħrajn li ġew mitluba biex ehm, jindirizzaw ċertu sussidji eh, dan il-ġuż 11 b'kollox eh, hemm ukoll l-Irlanda, Lussemburgu u oħrajn li ma jistgħux jilħqu eh, it-tnaqqis it-tnaqqis mira ta' l-emissjonijiet. Aħna tassew nitolbu li jkun hemm dawn rakkomandazzjonijiet ambientali li huma konsistenti ma dak li ħareġ mill-COP 21 f'Pariġi koll minn attivitajiet eh, ta' kommissjoni, per esempio dak tal-pakket tal-ekonomija ċirkolari. Naħsbu li jekk fir-rapport ta' semestru ma jkunx hemm evalwazzjoni ċara tal-Kummissjoni għal bżonn ta' aġġustament iktar semestriku eh, bejn il-pajizi li għandhom zbilanċi differenti, naħseb il-Komissjoni tkun tonqos, nixie ndur fuq il-PPE, il-tradizjoni ta' komija dik ta' skużani, Iva, tradizjoni ta' komija ta' partit pan-Ewropew u bazikament jekkem pajizi deficitari, allura għandu jkun hemm ukoll pajizi li għandhom surplus naħseb eh, ma nafx jena tista' tista' tfittex il-fondi eh, mit-telf mill-bot mill eh, mill-Ewropa ma naħseb li noqogħdu noqogħdu niġdu l-verità kif inhi u l-fatti kif in huma U dak fil wieċ importanti li l-PPE u koll jgħamil l-evaluazzjoni tijaw fuq dak illi l komissjoni kienet tamil. mela nikwota mill-AGS dokument reċenti eh, surplus eh, taħut eh, u ferm ola u mandu jkun mem lebda tendenza li dawn ħajġu korretti. Importanti li l komissjoni tieħu azzjoni biex tikkoreġi din is-sitwazzjoni. L-Istati membri illi għandhom eh, account surpluses gbar għandhom eh, bħala miżuri prioritarji jimplementaw implementaw miżuri biex eh, jixprunaw l-investiment domestiku surplus estern li dejjem jikber u domanda esterna dejjem tikber turi riskju u turi l-bżon biex ikun hemm ribilanċjar lejn sorsi domestiċi. Allura, nittamaw li mhux biss ir-rapporter imma partikolarment ix-shadows imorru lura strateġija fejn jaqblu fuq dawn il-punti u jieħdu pożizzjoni Ewropea iktar milli joqogħdu jkunu vittmi ta' ċertu eh, stati membri fejn hemm surpluses. Issa, sorba li FDD. Vajna nishtiq nirringrazzja nir-rapporter għax xogħol li qed tagħmel mhux faċli nsibu pożizzjoni komuni ġa fil-Parlament Ewropew ir-rajna li kien hemm diffikultajiet bħal dawn u għalhekk għandna bżonn nitkellmu fuq miżuri għat kabbir anki jekk mill perspettiva personali tiegħi jiena nixtieq nitkellem iktar fuq żvilupp u mhux tant fuq tkabbir mħabba risorsi limitati ukoll u għalhekk għal dak li huwa żvilupp li sta għax tkabbir ma jistax ikompli żviluppa ruħu mingħajr limitu issa. Għalhekk pras li diġà uraw il-falliment tagħhom u er- il-gruppi il-gbar hawnhekk fil-Parlament qegħdin jiftemu anki jekk kien hemm falliment u għalhekk għandna eh, kien hemm flessibilità mitlub minn parti tal-Parlament Ewropew mis-Soċjalisti. Ma mux biżejjed biex intemmu eh, il-problemi bħal nuqqas ta' investiment, għax jekk niliberaw iktar mill eh, spiża pubblika mbagħad ma jkunx hemm investiment, mbagħad rajna wkoll illi eh, l-affarijiet iva huma stabbli imma ma laqas biex inqisu l-effett tal-popolazzjoni li hija rasinatu laqas biss tiġi ikkalkolata bħala nies li m'għandhomx impjiegi. Mbagħad il-problema ta' deflazzjoni wkoll għax um, ovvjament ma jistgħux jisolvu l-problema bak l-istess fuq ir-riformi għax hekk nagħmlu r-riformi biex niżvalutaw is-salarji il-pagi għax ċerti pajjiżi l qasbis jistgħu jagħmlu spazzazzjoni tal-monita tagħhom u għalhekk id-drittijiet tal-bnedmin u l-persuni jirrabjaw ruħom u jipprovaw ifittxu minu responsabli u hija il-politika zbaljata tal-Komissjoni Ewropea fuq il-ġens. Warek kumbat l-investimenti privati plastru ieħor illi iva il-lobbyist suwek eh, eh, riduwom għax edini qasmu b'mod strateġiku dak kollu illi huwa lassi pubbliku suppost fidejn iċ-ċittadini. Mbagħad aħna diġa nikkonċedu ħafna affarijiet eh, konċezzjonijiet gbar, setat gbar, u għalek vizjoni ekonomika tal-ġen illi diġa ċittadini ir-rifjutawa fl-aħħar elezzjoni ta' Ewropew lek aħna x'konna proponejna xi tmintax il xar eh, ilu biex nipprovaw insalvaw dawk li nistaw li jkun hemm skambju serju mhux il-possibilità biss ta' investiment pubbliku biex ikunu nistgħu nippermettu għal daqstant l ekonomija illi tikber li tkun iktar ħajja speċjalment dak il-pajjiżi fejn hemm ħafna qatt sitwazzjoni tassew allarmanti. U affarijiet bħal fiscal compact għax jekk eh, wieħed ikollu biss it tnaqqis eh, ovvjament nismu se jkunu kontenti, imma jekk nipprovaw nimplementaw programm ta' eh, tkabbiru żvilupp il-ħin kollu, għad tkun tista' diġġieled kontra d-deficit mod iktar sostenibbli mingħajr il-problemi ta' konsekwenzi fuq il-persuni fuq il-popolazzjoni. U għalhekk Kif qal il-kollega Sven u kif qalu kollegi oħrajn u ilhom jgħidu hekk umma u koll għat jakompanjawna f'din il-ċlida għax jekk ikun evazazzjoni ottimali ikonna eh, surplus fuq dak li huwa il-balance sheet u forsi oli wis u għalhekk ikun hemm nuqqas ta' bilanċ u hemm pajjiżi bħal Olanda u bħal eh, Ġermanja għandhom surplus eċċezzjonali ċifiri ċifri sostanzjali l-Olanda għandha GDP inqas mill-Ġermanja imma għandha seppis ta' xi 10 u għalhekk sitwazzjoni illi dan ir-rapport hemm bżonn illi nsemmuha forsi iktar mod iktar ċar biex tanaw kif din is-sitwazzjoni dan id-deficit u għaffer miktar perikollu biex ma qabbel ma oħrajn illi rajna fil-modi għal pajjiżi tal-Europa tal-Nofsinar. U għalek nieħu din opportunità soluzzjoni alternattivi għax aħna hawnhekk nirreflettu u fil-Parlament Ewropew u eh, eh, Aħna ovvjament għandna l-indikazzjoniet jiġu mill-Istati Membri mill-Kunsill ma mhux suppost nifqu hemm u għalhekk għandna bżonn dan il-viżjoni kif l-affarijiet qed imorru iktar bil-mod il-politika mill-Federal Reserve, il-kriżi emerġenti, id-deflazzjoni teżisti fl-Ewropa, l-kriżi tal-rifuġati, tal-migranti, l-Lvant nofsan istabli, il-referendum fir-Renju Unit u da kollu qed tiwassal għal fażi fejn in-nies tikunu kontra l-Ewropa iktar ultranazzjonalist u għalhekk għandna bżonn nipproponu xi ħaġa ta' ġdid eh, li ma jkunx sekk ideoloġiku biex nissalvaw dak li tista' tkun l-instabilità għax hekk li se jkollna fil-futur għall-ekonomija u għas-soċjetà fl-Ewropa fix-xhur li ġejjin. Hemm żewġ soluzzjonijiet dimna it-tnejn se jfallu l-waħda tal-ħames presidenti illi i huwa ġen sħiħ illi nibażaw ruħna fuq iktar konċessjonijiet ta' sovranità lejn entitajiet teknokratiċi biex nkunu nistgħu nwafqu f'qafas Ewropew bil-Ministri tal-Finanzi, eċċetera. Din hija xi ħaġa li se tfalli żgur mhux forsi u anke se naqqas id-demokrazija għax n pożizzjoni teknokratiċi qatt ma personi eh, l-persuni u mbagħad imorru lura għall nazjonalista nazzjonalista bir-riskju li jkun hemm eluq minaħa tal-estremisti dan huwa wkoll proġett se jfalli u lek jiena dak qed nipproponi u hija alternattiva oħra, tillet waħda, il-possibilità li nkonċedu lil pajjiżi demokratiċi illi jkun jistgħu jneħħu l-katini tal-politiki fiskali u dawk monetarji u ikun hemm ċunka tkun ċessjoni ta' klawzola tajba ta' opt-out għal munita unika għax jekk għandek il-munita unika ma tistax tiġilet kontra l-austerita il-każ Grieg huwa wieħed emblematiku illi hemm bżonn fuqu u għalhekk opt-out tal-munita unika biex hekk nkunu nistgħu nippermettu l-investiment mod konkret u nippermettu wkoll svilupp eh, u tkabbir sostenibbli u l-Ewropa trid tinfeta ma tistax tinala u għalhekk ikta trasparenza fiskali jkun hemm trasparenza ġusta fuq il-movimenti eh, fiskali u dawk tal-banek regolamentazzjoni ta' swieq u separazzjoni kif ukoll regolamentazzjoni ta' shadow banking system mingħajr ma noqogħdu nistennew illi jiġi wkoll ikun hemm moviment fuq il-livell globali għal dawk kollha li huma partit interessati u mbagħad ġlida serja kontra l-kriminalità u terrorizmu mbagħad passi oħrajn li nistgħu ndaħlu f'din il-kooperazzjoni ma jekk aħna ma niliberawx minn dawn il-katini Eh, l-ekonomiji Ewropej illi għaddijin minn kriżu neħħuhom minn dan li xkien li jidru biss fiskali ma huma wkoll marbutin mal monita il-falliment ikun ovvju minn żewġ naħat ġifiri lejn ir-rapport tal-ħames presidenti kif ukoll ritorn għal nazzjonaliżmu estremo lek għandna bżonn nirriflettu fuq it-tielet alternattiva. Grazzi ħafna. Okay, for the uh, ENF group. We għalli jennef, um, kena surmenu, mħaxie għata Iva, jena fil-fat xedaw rapporter fuq din il-kustjoni. Il-prioritajiet huma ċari. Nafu l-prioritajiet tal-investiment, riformi strutturali u l-konsiderazzjoni tal-budget nazzjonali biex nixpronaw it-kabbira. Għal-bazi ta' dawn il-prioritajiet, il-rapporter ħares lejn dawn il-kwestjonijiet u ħarġet b'dak li taħseb li għandu jisir. Qed ngħidu li ħanużaw il-fondi strutturali u fondi oħra dan kollu importanti, nitkellmu dwar investiment pubbliku, iva importanti, ma għandna bżonn ukoll investiment privat. Rridu tassew nħarsu lejn l-implementazzjoni ta' tilet pilastru. Naħseb li dan huwa mekkaniżmu ta' redistribuzzjoni. Fuq hekk rridu nitkellmu għal pajjiżi fejn hemm sistema li taħdem tajjeb, rridu nħarsu u koll, imma lejn pajzi li għem bżon reformi strutturali. Intom tkellimtu dwar it-tieni ġenerazzjoni ta' reformi strutturali, imma mhux eżattament ċar f'moħħi eh, xeħta jieħu dan kollu. Eh, Na diġa tkellimna fuq reformi strutturali fih dan eh, rekomendazzjoni speċifiċi għal pajzi. Dawn ġew implementati b'mod limitat u ma limitati għal 11% ta' tatal. Dak li rajnu huwa li meta konna nippruvaw nagħlbu l-kriżi, il-pajjiżi, il-pajjiżi li ntlaqtu l-ar u ħafna iktar riformi strutturali u fil-fatt hum iktar kompetittivi minn oħrajn. U dan nistgħu narawh mid-bassir tal-ħarifa tal-Kummissjoni. Rridu naraw li l-istħarriġ tkabbir annwali jinkludi dawn l-elementi. Meta nitkellmu dwar ir-riformi strutturali rridu nikkonsidraw ukoll l-anijiet 2020. Li jiex important, umma importanti, importanti li konna konverġenza u koherenza Għalli xaħar mill-axar dawn huma kollanijiet tal-istati membri. Kull stati membru sottometta data dan ir-rigward l L-għura dan huwa sanni għal kompromessi. Kompromessi li fil-fatt eh, tfaċċaw fl-aħħar ta' shadows. se kollenejt li l-approċ pozittiv li aħna għanna fl-abbosta rapport mhuwiex verament rifless fil-kompromessi. Naħseb li mhumiex bilanċati u biex ngħid hekk u fil-mija biss minnhom jistgħu jkisbu l-appoġġ tiegħi. Nixtieq insemmi xi punt importanti fuq dan hemm evalwazzjoni ħażina ta' situazzjoni ta' żona euro, nek qed nitkellmu dwar ehm, aġġustamenti ehm, dwar riskju ta' zjida fil-valur tal-euro, kompetittività, ma nafx, però preżentament qed nitkellmu dwar kwistjonijiet differenti u naħseb illi mux għet inkompru bizzejiet suġġett importanti, nasab, aħjar. Mhm. Nifokaw fuq eh, politika vera iktar mer eh, nispeċaw b'rapporti eh, għal-Oxfam issa. Il-proċedura kħeġdija jissur Marijas Tabiex. Grazie, Sur President. nixtieq nifoka fuq il-kwestjoni ta' dejn pubbliku. Rridu narfu illi eh, fl-Unjoni Ewropea tal-inqas mill-2010 law unjoni ta' kredituri fuq naħa. Għandek stati membri eh, illi qed jisselfu għandek oħrajn illi eh, selfu. Ġifiri, qabel kena unjoni Inda semmissa għanna unjoni ta' kredituri kif deġat, ċela darba u din relazzjoni eh, fejn per eżempju għandak il-Greċa li tissellef eh, moderat jan kalla permessa tal-mekkanizmu eh, ISM għanna situazzjoni simili jew kenna f'ċipru u f-Spanja għanna minar maridu kwistjoni Unsaqsu wieħna fejn sejra l-Unjoni, fejn marret l-Unjoni tas eh, stati membri ndaqs. Met inti għandek kredituri eh, u debituri eh, fejn marru l-istituzzjonijiet Ewropej, il kummissjoni għada gwardjana ta' trattati jew nkella kif għal membru ta' traggat jaħdmu għall-interess tal-kredituri. Ehm, Il-Bank Ċentrali Ewropew għadu Awtorita' bankarja indipendenti jew huma membru ta' trojka li tipprova tħares ehm, l-interess tal-kredituri jew nkella huma kredituri huma fusa mela li qed jixtru l-bonds tal-istati membri fis swieq sekundari. Naħseb jien hekk ma nsaqsux irwieħna dawn il-mistoqsijiet allura ħajkonna problemi kbar. Irridu tassew nidirizzaw din kwistjoni ta' dejn u rridu nitkellmu wkoll dwar eh, riżoluzzjoni eh, ta' dejn l għaliex minn dan kollu eh, kifat ikonna unjoni eh, tal-kredituri u kalla ta' debituri. Debituri eh, jek tridu ma nafx. Sakemm ma nelbux dawn il-problemi, allura naħseb li ma ħanaslum kien. hemm mina titkellem dwar eh, mutwalizzazzjoni eh, ta' d-dejn. Sa naraw. Tieni punt, eh, fuq dawk il qed iselfu jista' jkollna xi ħaġa bħal dak li ġara pereżempju fil-każ tal ukraina fil-każ tagħhom aċċettaw aċċettaw illi il-fazi ta' ħlas lura tkun itwal u li l ukrajina tħallas eh, jekk u meta huma jerġgħu jibdew jaqbdu it-triq lejn it-kabbira. Issa nafu nafu x'inhi sitwazzjoni fil-Greċja kulħadd eh, fitri ehm, bdiewa ġitadini ġiviri. Mem l-ebda dubju fuq dan allura Nishtiq nistaqsi hawnhekk ħan nitkellmu tassew sewxi darba bis-serjetà fuq din is-sitwazzjoni u l-gruppi politiċi l-oħra x'jaħsbu il-grupp tagħna um, li sijar nibqgħu dejjem għad dispożizzjoni tagħkom għal diskussjoni bħal di. Grazzi ma nafx jekk ir-rapporter tixtieqx tagħmel xi kummenti biex tagħlaq. Iva, fil nishtiq nejt li jena tasew grata din id-diskussjoni l li jena tasew ut li għal-ħidma ħidma tijaj li għandi t-istenni eh, għal l-axħar eh, blok ta' kompromessi kif ukoll eh, għall-irfinar tal-kompromessi li dirġaġaw emresa mela. Xi kummenti ċertament li aħna rridu intejbu l-kompetitività globali fl-Unjoni u eh, ma ridux eh, noqogħdu nkunu negattivi. Però hawnhekk qed niddiskutu eh, kif ħa nilħqu l-anijiet tagħna ma fl-istess ħin bil-kundizzjonijiet li waslu għall-irkupru. Meta nitkellmu dwar reformi, reformi li suppost jimplementaw bisħieħ l-anijiet tal-istrateġija Europa 2020, ġifiri fu eh, tranzizjoni tal-enerġija, eh, rivoluzzjoni eh, industrijali il-ġdida, il bxol it-kabbir. Naħseb illi permetu li nċara illi il-Eurozone tajb li tkun ikkonsidrata bħala entità ekonomika ma dan mhux biex tagħti eh, responsabilità individwali ta' kull stat membru ġifieri naraf naraf illi eh, iridu narfu li sorveljanza makroekonomika mm, nidu nikkonsidraw kif inhi bl-aspetti wkoll ta' fiskalità. Imbagħad l-aħħar punt li xtaqt nagħmel għaliex kien hemm bosta li tkellmu dwaru. U għacċar li iż-żona euro għanda problemi kbar li jridu jiġu indirizzati. Irrid ikun hemm eh, azzjoni biex ikun hemm irkupru iktar b'saħħtu u bilanċjat. Ir-rapport tagħna għandu jindirizza wkoll dawn il-problemi ħafna iktar fid-dettall minn qatt qabel. Din kienet ukoll l-intenzjoni tal-Kummissjoni Ewropea meta il-pakket ta' importanza kbira li problemi ta' ġana euro. Naħseb li l-Parlament Ewropew għandu eh, ikun eh, għandu jilqa dawn l-aspettativi grazzi u koll eh, għal daw kolla li tkellmu fl-axar mux l-inqas ħanħadu konsiderazzjoni kommenti ta' komme. Issa l-axar kommenti il-komitat hemm bħaj jadottaw koll il-komitat eh, tijaw, eh, u bata il-komitat bħadġ ħajiprovdi l-opinjoni. Għatempistika, il-vot maħsuf il-komitat ikon nar 18 ta' frar biex umbat ikonna il-vot aħari fi sessjoni plenarja fi Brussel xar diħel. Ma nafxe jekk hemm xi ħadd li jixteresa xi punti taħt punti oħra le ma jidhirx li l-każ, mela ngħidilkom biss li laqa li jmiss ta' dan il-gruppija fil-15 ta' frar war nofsinhar fit-tlieta. Grazzi.